Chers collègues, je vous propose de reprendre. Eżis kollegi, nissuġġerixxi illi nkomplu bil-laqa tagħna ħalli mbagħad nispiċċaw fil-ħin ukoll. U ma nġelux lill interpreti joqogħdu joqogħdu eh, wis iktar tard wara l-ħin. Għalhekk ejja narraw l-stat attwali ta' l-opinjoni ta' Sur Koxa dwar dispożizzjonijiet komuni dwar il-fondi Ewropej u tħassir ta' regolament KE numru 1038 eh, tal-2006. U meta nitkellmu dwar dan it-test ser nirreferu għalih bħala is-CPR. Nadzi il-kelma l-sur koxa. Grazzi ħafna tal-li ta' dik l-introduzzjoni, signor President, jiena nishti uh, kon fuq uh, l-affarijiet. Kif jafu l-onorevoli kollegi fil-komitat eh, uh, kellna trialogu għafas informali u dan ilu għaddej għal tlet kwarti tas sena u qed ikollna diskussjonijiet dwar il-regolament eh, ta' dispożizzjonijiet komuni. Dwar il-proċeduri, il-Komitat Emploa għandu poteri setat maqsumin. Eh, reċentement, madwar ġematejn ilu fil-fatt fil-Komitat Reġi, eh, rapport definitiv tressaq għall-adozzjoni u dan ser ikun, se tkun il-bazi tal-ftejm tana għal-kem għat setat illi għadhom ma ġewx konklużi u tafu kemm dan huwa kemm kem kien involut proċess ta' eh, komplikat u twil, aħna bqajna niddefendu il-pożizzjoni tal-komitat tagħna u nixtiequ illi niżviluppaw fuq il-pożizzjoni tagħna u l-emendi jirriflettu dan. Però nixtieq infakkarkom illi il-mandat il mandat huwa mandat għal kumitat regi, regi. U jien kelli nżon f'moħħi dan u taf tafu illi hemm ċerta paragrafi illi jitlu u jirriflettu il-kompetenza maqsuma tagħna u għalhekk bħala kumitat irridu nirrispettaw dan. Ħalluni eh, natikom taqsira ta' dan kollu fi ftit punti. Fil-opinjoni, waħda mill-miri prinċipali kienet il-niskuraw illi il-proċedura l-aktar sempliċi fir rigward tal-fatti li npoġġu il-fondi jiġu stabiliti, jira mek marna xilix Eh, nżom u nirrispetta il-pożizzjoni oriġinali tagħna għaliex kellna test ta' 130 paġna li mbagħad kibber għal 300 paġna. Kien hemm ħafna emendi li tresqu mill-kumitat tagħna stess. U hemmhekk ridna niżguraw illi il-proċedura ssir iktar preċiża Jekk wieħed ikollu jħares lejn ir-regoli b'mod ġenerali dwar il-ħlasijiet, imma wieħed jirrealizza eh, li l-proċedura tawlet u anka jekk wieħed ħares lejn delegati il-proċedura saret mish eh, ċara, eh, iżda forsi istiktar daqsxejn asira il-Kommissjoni għanda dawn il-ftejm ta' sħubija u dawn jitolbu periodu ta' tliet xhur oriġinarjament. Il-kompromess però kien fuq erba' xhur. U t-tini punt huwa illi il-beneficjarji, ġifiri il nis illi ser jibbenefikaw għal jirċivu l-flus mill-fondi, jriti ikollhom proċedura li tkun iktar sempliċi. U dan donnu li ġi inkorporat u inkluż fit-test. U l-Komitat Reġi ippropona soluzzjoni simili. Jekk ikollu jekk wieħed ikollu ħares lejn il-partit interessati tas soċjetà ċivili, dan ikun aspett tal album ħafna u aħna rnexxilna fil-fatt insibu qbil dwar dan għaliex jekk wieħed ikollu jħares lejn il um, ħames paragrafu ta' CPR eh, Hemmhekk nistgħu naraw illi l-isfera tal-kompetenza tal-Kummissjoni wkoll ġiet iċċarata. Naħseb li rnexxilna niksbu suċċess. Il-riserva ta' prestazzjoni ta' 5% ġiet imħasra u għabbażi tal-proposta sfortunatament aħna xtaqna kieku innaħu dan il-percentaċ ta' 5% iżda eh, fl-ħar kellna inħallu hemmek. Il-regoli tal-Parlament eh, Ewropew kienu diffiċli li wieħed jibqa' jżomm magħhom u jekk inħarsu lejn il-proposta eh, oriġinarjament kella titressa u dim il-Parlament Ewropew illi fuqa nitkellmu dwar il-kontratti ta' sasħubija u l-implementazzjoni tagħhom u dawn huma kollha marbuta mal-opinjoni tagħna u jien irnexxieli fil-fatt ninkludihom. Dan ifisser li ġiġa jinsabu fil-test attwali tal-Kumitat Reġi. Iżda hemm tliet punti oħra illi nixtieq insemmi e, l-istrateġiji u d-deċiżjonijiet e, ta' strateġiji low call. Wieħed irid jikkunsidra il- l-istat u l-local, l-organizzazzjoni local. wieħed ma jixtieqx jara wieħed jiddomina fuq l-ieħor, għawek qed nitkellmu fuq percentaġġ ta' 49% ġifieri m'hemmx xi parti li għandha vantaġġ sostanzjali fuq il-parti l-oħra u wieħed jittama illi dan ser wasal għal suċċess ta' din il-proċedura. U hemm element ieħor il-xiri ta' l-artijiet dan ukoll ġi inkluż U fil-fat dinja xaħġa illi kienet nuqqas, kien nuqqas kbir fil-seba snin li għaddew. U issa sibna soluzzjoni u rimedju għalija. U l-ħal komment tijaj nistanejt illi din fil fatija l iktar part interessanti. Fit tlet okkazjonijiet aħna provajna namlu negozjati u negozjaw paragrafu 84 il-Fond Soċali Ewropew u emmek nitkellmu dwar il-sem minimu. Aħna sħaqna fuq il-minimu ta' 25% flimkien ma' ċerta għafas eh, ta' flessibilta. Il-Fond Soċjali Ewropew ser ikun il-sujġett um, li ser ikunu qed nitrattaw fil-futur. U għacċari li jemmek il-figura hija dik ta' 25%. U għalhekk fl-opinjoni tagħna komplejna nisħu fuq dan il-percentaċ għal dan l-aħħar xarru nofs il-proċedura ġiet maġla. Fil-fatt kien il-Kunsill illi blokka dan il-punt iżda issa donnu illi qed ikunu daqsxejn aktar flessibbli u qed nirnexxu irnexxilna nilħu u naslu għal kompromess. Ma nafx xtip ta' kompromess dan ser ikun, ma nafx lejn li ma direzzjoni sejrin, għaliex xatem ħafna kwistjonijiet mhux rizolvuti, eh, Iżda aħna se nkomplu nisqu fuq il-figura ta' 25% għal kem jista' jkun hemm ċerta eh, tekniċi eh, finanzjari partikolari illi jistaw jidħlu eh, fil-sfera u għalhekk forsi konna invarjaw xi ftit din il-figura ta' 25%. Però tafu li l-kompromess ġimressa eh, xi ftit ġimgħat ilu u fil komitat tal emplua tajna l-opinjoni tagħna dwar dan. U Anka il-president tal-komitat tana kienet tħu parti, kienet tħu sem f'din id-diskussjoni u fil-fat eh, batna itra lil l-Komitat Reġi, jina kont wet mill firmatari u din l kienet iffirmata minn tliet persuni, jina kont wet mill-firmatarji fil-fat. U nafu xini u permezz ta' dilittra ser ikun jafu xinu xini l-pozizjoni tagħna fl-aħħar mill-aħħar jista' jkun li aħna ma nżommux ma din il-figura ta' 25% x'pajer nix nix nagħmlu da, però eh, dan jekk isir minħabba li jkun hemm xi eh, punti tekniċi li qed ikun irid jikkonsidra, Però naħseb li l-Kunsill fem kemm dan huwa għal qalb il-Parlament Ewropew naħseb li issa ser joħorġu b'xi kompromess illi aħna nistgħu naċċettaw il-Kummissjoni wkoll qed tipprova tħares li dawn il-figuru qed tipprova ssib eh, soluzzjoni għal dan. Nkun qed nistenna il-kummenti tal taqom kollegi. Grazie. Mela, minħabba illi manna lebda mit-timijiet ta' negozjati jina naħseb illi ta' min naqbdu dan il-punt tal-agenda tagħna ma' punt 14 fuq l-agenda stess. Sabiex inkunu nistgħu niddiskutu dawn iż-żewġ punti flimkien. Għalhekk ser ser naddi l-kelma lis-Sinjura Moran Chartier sabiex tispjegalna xi ftit xinnu kif uh, attualment l-affarijiet fil-rigward ta' negozjati tal-Fond Soċjali Ewropew. Ispjegana daqsxejn qed jiġri fil-Council. Fidejk, Signora Porte. Grazzi ħafna, Sinjura President. Il-bieraħ fil-għaxija fil-fatt kellna l-aħħar trialogu taħt il-presidenza Irlandiża irrit nkun ċara mhuwiex l-aħħar trialogu huwa l-aħħar trialogu taħt il-Presidenza Irlandiża. aħna fil-fat provajna u provajna ħafna niksbu koordinazzjoni di ma kienx faċli ħafna l-aħħar żewġ trialogi konna qed niddiskutu l-indikaturi. U uh, forsi, Sinjura President, tippermettili illi nitkellem dwar appuntu dawn l-indikaturi. nix id-dritt illi ninkludu kwalsiasi indikatur negattiv illi jirriflettu id-diffikultajiet tagħna. Għalhekk li rridu namlu u li ħarsu lejn ix-xejriet un mbagħad ovvjament inti tkun tista' tuża teknika ta' deduzzjoni biex tasal għal konklużjoni illi hemm ċerta diffikultajiet, ċerta problemi, iżda ma tistax tiddikjarom apertament. Tieni punt li tqajjem tkun qed naħdmu eh, dwar fuq dawn l-indikaturi kienet ir-relazzjoni bej l-ISF u l-inizjattiva għal xogħol taż-żgħażagħ. Għanna il-kwistjoni tal-programm għal garanzija għazzazax li taqa taħt li jessef, iżda il-relazzjoni bej il-ISF, il-relazzjoni bej l-ISF u l-inizjattiva tal-xol fost iż-żazax ma kienx daqstant ovvja. Fir-rigward tal-indikaturi hija kwistjoni ta' politi politiki u rrit ikolna l-possibilità li nkunu nistaw eh, nkejlu l-impatt ta' dawn il-politiki. Kienem indikaturi vagi. Iżda, fiftit klim nistanejt illi l-aħħar żewġ trialogi tawna din impressjoni madana kollu irnexxilna natu l-opinjoni tagħna fuq is-set kollu ta' indikaturi. Xorta però għat hemm ħafna xogħol li jrid isir taħt il-Presidenza Litwana. U għalhekk issuġġerejna illi jsiru żewġ laqat fejn għalkemm mhux ser namlu essaċ negozjati, ser ikunu qed insiru nafu l presidenza Litwana, waħda fl-4 ta' Lulju fi Strasburg u l-oħra fl-10 ta' Lulju fi Brussel. Hemm ukoll il-kwistjoni tas-sem minimu. Hemm ċerta diffikultajiet hemmhekk ukoll. koll il-kollega tana, Sur Crusher saħħa uh, uh, sur koxxa fil-fatt saħħa fuq l-importanza tal percentax ta' 25% kemm din il-figurija tassew importanti għalina. Għalmenu il konsil et uh, nafu li l-Konsil fil-fat qed jikkontesta ħafna dan il-persentaġġ ta' 25%, però rridu nkomplu nfakru kemm għalina huwa importanti illi aħna nżommu ma' din il-figura. Il-kollega Adam Kosha irrefera għal soluzzjonijiet eh, tekniċi li tresqu minnaħa tal-konsil, issa aħna maħniex kontenti bihom, jekk aħna jirnexxilna niksbu sem minimu ta' 25 Soluzzjoni teknika possibbli tista' tkun illi nużaw l-RDF. E u il-facilitazzjoni soċjali u permezz ta' dawn iż-żewġ mekkanizmi nkunu nistgħu niksbu il-25%. Il u bekk mux biss ikon, mux biss li SF, iżda anka li RDF li kun qed jgħinna sabiex nikspu il-sem minimu ta' 25%. Iżda jiena ma konċ kontenta b'din is-sitwazzjoni u laqas it-tim ta', neg ta negozjaturi tiegħi ma, ma, ma kien kontent. Walek din is-soluzzjoni teknika li ġejna eh, li ġejna offruti ma, ma Tissu disfanix. Batem ukoll il-kwistjoni ta' mm, x'sar u x'qed jiġri sa' mill-1989 eh, u l-1993. F'dak il periodu li jessef kien jagħmel tajjeb għal 40% tal-EARDF u mill-2007 sal-2013 kien jagħmel fil-fatt 28% tal-EARDF. Skużawni tal-ERDF. Sa mill-2008 meta ġifiri tfaċċat il-kriżi hemm iktar bżonnijiet għal fondi ta' koezjoni. U, għalek illi u importanti illi niksbu aktar fondi għall-ISF e permezz ta' l-RDF. Iżda dan ma nasibx li jaħdem, kiku da jekk dan isir juri nuqqas ta' interess tagħna fil-koeżjoni soċjali. Aħna wkoll wasalna soluzzjoni fit-tim tagħna ta' negozjati u fil-fatt issa fil-ISF aħna responsabli għal font għal persuni l-aktar zvantaċċati u wasalna għal zieda ta' 5.3 biljun euro u nispera illi dan il- din iż-żieda ser tiġi konsidrata. Mbagħad għandna wkoll faċilità Connecting Europe li hija parti mill-fond ta' koeżjoni U importanti illi dan jiġi konsidrat ukoll sabiex namlu sab meta jiġru uh, sir stima tal-percentagġi. Eh, Din, Signora President, hija s-situazzjoni attwali, 50 klim. Jiena komplejt nisħa fuq uh, kem hemm ċans li aħna nkunu flessibli, inti tajtna mandat ċar ħafna, aħna milna l-almu tagħna, iżda situazzjoni ta' sew diffiċli. Huwa ta' sew diffiċli li wieħed jinnegozja mal-Kunsill u n-negozjati tagħna mal-Presidenza Irlandiża ma kienx ħaġa faċli, anzi lil minn hekk. Nittama illi spiegajt is-sitwazzjoni kif ini. Mr. Gutierrez, Pluto. Sí, <clears throat> a dibattitu l Gutierrez Prieto. Grazzi l-rapporters għall-informazzjoni dwar negozjati. Veru, palissa. Mxin lejn eh, l-ħar. dosjes, xiftit jawiz ġew nistaw najdu negozjati Iżda xorta waħda għatem xie kustjoni dipendenti, specialment minna ta' kumitat tana. Għalek, nistiq najt li narva li koxe li irridu nżommu il-pozizjoni tana. Għalix irridu komplu negozjati mal-Konsil fit trilogu anki mal-Komissjoni, iżda issa irridu nkomplu dialogu mal-Kumitat eh, Reġi u koll biex bekk niddefendu il-25% ta' artiklu 84. Miex biss din eh, pożizzjoni tal-Kumitat. Dan huwa punt li tqajjem kemm il-darba f'diversi rapporti u anki eh, f'risoluzzjonijiet eh, tal-Parlament. Jiġifieri miex kwistjoni biss tal-Kumitat tal-impjegi kontra l-Kumitat Reġjonali. Issa huwa il-Parlament kollu kemmu li rridu tassew nikonvinċu. Veru il-Fond Soċjali Ewropew tilef eh, fl-importanza rilevanti tagħha dak li għandu x'jaqsam eh, paragun mal-fondi ta' koezjoni u il-fondi tematiki tematiċi bażikament il-faqar eh, l-eskużjoni soċjali dawn huma fondi li rridu jinżammu u jissaħħu menx ġustifikazzjoni illi l-importanza relattiva tintilef fil-perspettivi finanzjarji li jmiss partikolarment eh, għaliex il-Sinjura Xarti għalet illi u kol elementi rridu jitħalsu mill-fond pal per eżempju l-garanzija għazzaza u lajnuna għal dawk l-aktar fi bżon dana se jirrepreżenta madwar 5 jew 6 biljun euro inqas għal Fond Soċjali Ewropew Bekk aħna fil-grupp soċjalist qegħdin ah, eh, nħeġġukom iżommu sod fin-negozjati warajkom għandkomx biss il-Kumitat eh, tal-impjegi il-Parlament kollu kemm hu. Jien għandi żewġ mistoqsijiet speċifiċi. L-ewwel ċini X'inhi l-pożizzjoni fin-negozjati tat-trilogu għat trasferibilità bejn il-fondi? X'inhuma il-perċentwali, x'inhuwa l-istat attwali? għaliex eh, dan huwa mezz ieħor kif noħorġu mis-sitwazzjoni, partikolarment f'pajjiżi fejn jista' jkun hemm it-tentazzjoni e fi żmien meta ma tantx għandna marġinu għal investiment, jiġifieri li nużaw it-trasferibilità biex nieħdu flus mill dan il-fond u jintuża għal xi tip ieħor ta' politika ta' koeżjoni. Mistoqsija oħra Xinajdu dwar ir rizerva fil-Fond Soċjali ta' 20% biex niġġieldu l-iskużjoni soċjali u l-faqar. Għaliex smajna dwar rapporti f'dan il-każ mill-Preżentanza Permanenti ta' Spanja illi kienem xi tip ta' esklużjoni eh, fil-rabta ma' dawn il-fondi fil-trilogu. Allura daw kienu mistoqsijiet preċiżi tiegħi. Grazzi. Aktar interventi? Jiena xtaqt nirreferi għal uh, zewċ uh, files artiklu 483 ta' regolament CPR, ġifiri, sem tal-flejes tal-koezjoni tal-Fond tal-Koezjoni brabta mal-Fond Soċjali Ewropew. Fin-negozjati dak li tiħasseb l-Onorevoli Perieto huwa illi għanna din l-20% għal ġida kontra l-eskużjoni soċjali. Din hija inkluża fin-negozjati tal-ISF. Tafu illi eh, għanna l frizar eh, tan-negozjati dwar l-ISF sakemm l-istess stejn, l-istess qbil E, eh, jinkiseb fuq il-parti korrispondenti ta' CPR. Sa' kemm ikollok 20% mill-Fond Soċjali għal Kozjoni, dana kollu mhux se jiġi diskuss. Minn barra dana kollu, il-tim ta' negozjati tal-Komitat ta' impiegi u koll konsidra rata ta' 23%, 23.5% fil-fat. Di kienet kondizjoni għal-bil u anki jekk maħniex qegħdin nitkellmu għal-Kumitat Reġjonali xorta waħda dan għedin suħ bħala parti minn pakkett Il-Konsil mill-ħatijaw qed jgħid maħnissa naqblu meta niġu biex nitkellmu dwar dan il-punt u l-Parlament kienet jagħti messaġġ li korrispondi ma' dan, ġifiri m'hemmx ċarezza fuq kif se naqblu dwar dan għal aħna nħossu li l-20% għal faqar u l-eskużjoni soċjali u koll huwa importanti Jiena nista' ngħidilkom x'naħseb jiena dwar dawn negozjati. Impressjoni biex nagħlqu eh, negozjati li xfuris lejn tmim tal-preżenza Irlandiża l-awtoritajiet eh, lokali qegħdin jippruvaw ukoll qegħdin anzi jagħmlu pressjoni l-argument tagħhom huwa li tlifna sena għaliex ma kenniex bażi leġislattiva fi żmien propizju biex eh, noħorġu sejħa tenders u niddefinixxu l-programmi operazzjonali f'dawn huma proċeduri pjuttost komplikati. U allura kien hemm ħafna pressjoni minn xi wħud anki mill-Kumitat Reġjonali biex naslu malajr malajr konklużjoni. Isto, sakemm m'hemmx bażi li nistgħu naċċettaw, allura naħseb illi huwa leġittimu mill-aspett politiku illi aħna nżommu sodi. U evidenza ta' dan huwa li fin negozjati 2013 il-Kunsill ukoll eh, semma li il-sem tal-ISF għandu jkun adekwat, issa dana ah, fil-fema tagħna huwa madwar 25%. U allura nafu illi għanna arranġament għand sabiħ illi qegħdin taraw fil-nota fiħ il-paġna xaġa li ħadd qatt ma semma qabel Ġifiri, tinja pozizjoni ġdida ta' negozjati mill-Konsil. U allura, u għet jista jara illi jissa naqsu il-bazi li fuq għal 25% jirġiġu kalkulati U għallu l-aħħar proposta tal-Konsilli, aħna skoprejna b'inċident eh, fil-annes kien li nekkograw din ir-rata pala parti mill-font ta' konzjoni u neħu l-Connecting Europe. Dan huwa ta' madwar 10 biljuni, ġifiri qegħdin innaqsu konsidervolment il-bażi u allura bekk id-daqs tal-ISF. U allura naflim ħafna pressjoni mill-Kumitat Reġi u l-Presidenza biex nikkonkludu mal-arkem jista' jkun iżda jiena nista' ngħidilkom li l-marġini għan negozjati issa huma diffiċli diġa qegħdin madwar 23.5% ma nistgħux naċċettaw li dan jkun fuq bażi iktar inqas ristrett. Mbagħad minnajr lajnuna għal dawk li l-aktar għandhom zon il-fond. Emmek naraw illi it-tweġiba uffiċjali ta' reġi pala tim ta' negozjati għal parlament u fi klim li għaddu ma ġewx konfermati ma jisemmux il-fond tal dawk l-aktar għandu bżon u mhix insemmin jew le, aħna qegħdin eh, nifmu illi din il-ħaġa hija kompletament eskluża u mill-aspett politiku aħna qegħdin insommu sot. U li mill-Kunsill il konsil tal konsil ta' Fifrar wieħed u ukoll ta' li l-Kunsill ilu jirreferi għal jom sa mill-Kunsill ta' Frar. u il-prioritajt tal-Kommissjoni x'inhuma minnaħa l-oħra għaliex illum minn flok ma pubblikaw komunikazzjoni fuq id-dimensjoni soċjali tal-Unjoni Ekonomika Monetarja għandhom komunikazzjoni minn flok u frew komunikazzjoni minn flok fu eh, l-impjegi għazaza eh, illum il-ġurnata sirna nafu aktar, illum sirna nafu aktar dwar dan, u l-abbozz ta' konklużjonijiet tal konsil mill-ġdid qed jitfa' il-pis fuq il-Fond Soċjali Ewropew u dana b'diversi modi. Għaliex jirreferu eh, f'dawn il-konklużjonijiet għal impiegi tal-żaza iżda din ukoll jirreferu għall-istrument ta' mobilità taż żaza li ħaġa loġika. Dak kollu li jista' jsir sabiex ikonna politika soċjali brabta mal għaż għazzazax marbut mal-fond soċjali. Allura għanna kol għanna l-argumenti kollha għad dispożizzjoni tagħna biex aħna nżommu l-pożizzjoni tagħna. Jidirli illi jekk ikun hemm il-bżonn dina trid tiġi diskussa fil-Kunsill Ewropew għal deċiżjoni. Aktar milli nħallu fidejn eh, il-diretturi ġenerali, anki fi dawk ta' kommissjoni, għalix fil-kolleġ tal-kommissjoni, DG Employment huwa appoġġat bisħiħ minn dak karigat mill-affarijiet reġjonali. Naraw għada sa għanna sija għan negozjati biss, ma tanċ għanna zmin iġiviri. Ista aħna issa nafu l-istituzzjoni jidik li ma naħsibx illi aħna għanna neġu akkużati li għedin ndewmu negozjati minħabba l-loġika politika li nsibu wara dana kollu. Għal-komplement kollox miexi? Punt wieħed li rridu nanalizzaw fl-imkien. Jiġifieri l-metodu ta' ħidma tagħna u kif nistgħu nbidlu il-metodu tagħna biex bekk nkunu allinjati ma' xogħol ta' reġi għaliex huma l-kumitat ewlieni f'dan il-każ. Ir-reġi ħaseb proċedura ġdida u bekk aħna kellna nsegwu mbagħad din id-deċiżjoni tagħhom. Allura fil ħamsa ta' Lulju adottaw il-abbozz adottajna l-abbozz u votajna biss fuq l-emendi biex bekk nimxu mal-proċedura ta' reġi. Issa, huma rridu illi nitlu fin-negozjati għabbażi biss tal-emendi mingħajr votazzjoni fuq l-opinjoni tal-aħħar. U dan qabel ma mbagħad ma daħal fis-seħ artiklu 70 Jiġifieri ċertament il-situazzjoni jekk kellhomx il-mandat biex jinnegozjaw eh, kienet ukoll marbuta mal-proposta. U il-Komitat Reġi ħaseb din il-proċedura biex bekk ikonna skadenza ġdida biex nissottomettu emendi e kif il-negozjati mal-Parlament komple mxew il qoddim U allura reġi issa feta skadenza ġdida fuq il-rapport Val Nistelrooy. l ħaġa għal-rapport Van Kej u allura u ma għandhom il-rapport CPR li ġi amendat u se jvotaw dwaru fil-11 tal-ulju. aħna l-ura issa rridu norbtu ma dawn l-emendi l-ġodda u rridu naraw kif se jisir kollox issa rridu niddiskutu kif dana se jseħ. Aħna issa qegħdin fi proċedura ta' komitat assoċjat minħabba 88 anzi. U li d-deċidejna allura huwa li inkunu effettivi kemm jista' jkun. U allura għanna niftħu data ġdida biex nresqu l-emendi rridu naqblu ma' rapporter Kerzer Kosher dwar dan il-punt ta' artiklu 84 waħdu. Dwar l-artikli l-oħra nikkonfermaw il-pozizjoni tagħna kemm fuq il-rapport inizjali ta' Sur Kosher mbagħad dak li ġi miżjud f'April dwar l-inizjattiva għall-impjegi għazzaza. Bekk, jekk intom taqblu, aħna niftu skadenza ġdida l-emendi fis-26 ta' ġunju dwar 84 tlieta e, nikkonsidraw l-emendi fit-8 ta' Lulju, nivvutaw dwar dawn fil-11 ta' Lulju u dana jume qabel ma jivvutaw il-Kumitat Reġi biex bekk ikonna kooperazzjoni tajba bejn iż-żewġ kumitati u allura nippruvaw ikonna l-istess emendi palma kena fir-rapport tas-sur koxa. Dan kollu irrid iseħħ ovvjament l-Ingliż. Nittama li dak ċar. Le, ma kienx il-każ. ċar iżam mhux ċar Irridu eh, nsegwu il-proċedura tal-reġi u bekk nerġaw nivvotaw dwar punt kif edna fil-laqa tal-koordinaturi rridu nikkonċentraw fuq l-aktar punti importanti ġifiri e s sem tal-ISF fil-fondi tal-koezjoni. Jina nerġa' nagħti l-kelma lura lir-rapporteurs, ma nafx min nixtieq jibda, Sur Koġe forsi l-ewwel Mela fil-qosor, jiena naħseb illi l-erba kollegi li tkellmu anki l-President taw taqsira ta' situazzjoni. Aħna analizzajna daw il-problemi kollha eh, mill-angoli kollha possibbli u għada fit-tminja naħseb illi se jkollna laqa straordinarja ta' sija biss u li jessef se jkun il-mira tal-attenzjoni tagħna u tas-sem minimu hawnhekk. Jiena nixtieq nkun naf il kunsill u se jippreżenta xi inizjattiva ġdida. Iżda ma naħsibx li dana kollu se jbidel pozzjoni tagħna huwa importanti illi dana kollu ninkluduh fl-opinjoni tagħna u dana kollu jiġi adottat fil-Kumitat Reġi u r-rapport tagħhom. Din hija xi importanti ħafna. Komment tal-aħħar 6 ta' ġunju brabta ma' 84 anzi le 26 ta' ġunju u tkun id-data biex aħna neprezentaw l-emendi u jiena naħseb illi jeħtieġ illi ikonna l-emendi fl-istess vena ta' dawk li diġa għanna biex bekk ikonna pożizzjoni uniformi hawnhekk. Grazzi, President. Iva, pittos ċar issa illi il semta tal-ISF li il-Konsil referra liħ wara konklużjonijiet ta' frar mux neċessarjament se jkun bizzejiet kemm għal-Konsil u għalina, uh, specialment fil-Kumitat ta' Affarijiet Soċjali Allura, il-pozizjoni ta' tim tana wadan. Sem adegwat għal ISF fil-politik ta' koezjoni 2014-2020 ġifiri 23.5% tal-fond ta' koezjoni u dana jinkludi Connecting Europe ma jinkludix il-EADF dak 23.5%. Jiena naħseb li bekk tana wussa waċar li hija eh, l-pożizzjoni li se jkollna aħna għada fil-ħodu. Għamma nistax jkollna kollox li jitpoġġa fil-ISF, il-garanzija żgħażagħ, il-mobilità tal-żgħażagħ, għajnuna għal dawk li ktar għandhom bżonn u ġlieda kontra l-faqar. Minajr, ma jkonna eh, sem adekwat għal ISF e adekwat fil-fema tal-Kumitat tana. Sur le point 13, donc le rapport de Adam Koza, nous réouvrons għal punt 13 il-rapporti ta' sur koza aħna ser nerġaw niftħu data għal eh, ser nerġaw niftħu data ta' skadenza għal eh, emendi anzi għal emenda waħda biss ikun qed diskutu sa 26 ta' Ġunju. Ħan diskutu dan kollu fit-8 ta' Lulju ma nifutaw fuq fid-9 ta' Lulju. U l-emendi daw il-kommenti fuq daw l-emendi fuq din il-parti jistgħu biss prezentati bl-Ingliż. Issa, naddu għal punt 16 Sari esaja u labbozz abbozz tagħha dwar eh, sabiex jiġu allinjati eh, ma' regolament eh, numru 1272 tal-2008 dwar il-klassifikazzjoni, il-tiketjar u l-imballaċ ta' sostanzi taħletiet. Grazzi, grazie Signora President. Nitkellmu dwar regolament numru 1272 tal-2008 dwar il-klassifikazzjoni tikketjar l-imballaċ sustanzi taħlitiet u din fil-fatt dan il rapport fil-fatt jenġa jenfasizza sistema GHS tal-fil-fatt tal-ġus maquda sabiex jiġu identifikati kemiċi ta' periklu permezz ta' simboli standardizzati fuq anka it-tikketjar b'dawn is-simboli kif ukoll data sheets li jiġu intużati. Issa wara regolament CLP der li jena bżonn nagħmlu xi emendi għal dawn il-ħames direttivi li kif semmit is-Senior President dawn li għandhom referenza għal klassifikazzjoni jew referenza għal leġislazzjoni tal-etiket jaru klassifikazzjoni li nallinjaw it-terminoloġija tal-ħames direttivi sabiex korrespondu mal-regolament CLP mhux neċessarjament għandu bżon li jagħmel bidliet għal il-kamp applikazzjoni tal-kamp applikazzjoni ta' dawn il dawn direttivi partikolari u lanqas ma naħseb li għandna għalfejn nitlu f'dan il-proċess f'xi proċess ta' dan it-tip bħalissa. Għalek, l-emendi għal dawn il-ħames direttivi e- pro kif proposta minna tal-Kommissjoni huma daw huma tekniċi fil-fatt fl-natura tagħhom. Un l-istess insibu e, nsibu l-istess ħaġa fl-abbozz e, ta' rapport tiegħi. Iżda naħsbu li direttiva tiġi mġedda mill-iktar fis possibbli sabiex fil-fatt ikun nistgħu nagħtu leġiżlazzjoni li hija u li noffru protezzjoni adegwata meta kuna nitkellmu dwar taħlitiet u kimiċi li fil-fatt huma perikolużi. Jina għamilt nota fil-premessi u naħseb illi hawnhekk fil-Parlament aħna m'għandniex ikunu jew nsiru wisq involuti f'kustri tekniċi li ma għandhomx jaqsmu ma' deċiżjonijiet politiċi, però jina provajt nati dawk jew namel korrezzjonijiet tekniċi fejn sibt il proposta tal-Kommissjoni kienet kemm xejn dajfa l-inqas minn kif fimta jiena. Għamilt u kol xie noti ma l-emendi tijaj u nisperni mux ħajkolli għalfin għot nirrepeti għom issa. Il-kwistjoni għawlanija kienet illi kollox ikun Eh, jikkorrespondi mal-definizzjonijiet tal-kimiċi u taħlitiet eh, mill-iktar rib possibbli li definizjoni kollha jkunu kemm jista' jkun rib ta' xulxin. Rigward ehm, mill-li nista' nifhem jiena dawk il-kwadraturi kollha li jeħtieġu l-tikketjar u l-piktogram meħtieġa skont id-direttiva għandhom jiġu inklużi. Jiena inkludejt ukoll il-bqija ta' artiklu wieħed li bizbal kienet fil-fat neħija minnaħat tal-Komissjoni. Issa rigward il rinforzar u d-data, jina naħseb s ta' ġunju tal-2015 din il-direttiva trid tkun tiġi implementata għaliex naħseb illi din id-data tajba id-dinja tajba, diretta ta' tajba minħabba li segwi l-istess, segwi direttiva oħra fuq il jar u t jar dik 199/45 eh, tal-Komissjoni Ewropea. Jina kien hemm fil-fatt eh, pressi oħrajn sajna segw sajt in-nemenda però ħsibt illi forsi aħjar nħal-jom barjom nikkonċentrax fuqhom nistennew sakemm din id-direttiva tiġi eh, mġedda ikolla kemi. kien hemm punti tekniċi li bdejna naħdmu fuqhom li mbagħad wara li bdew naħdmu fuqhom li xkopri li fil-fatt kienu kienu eh, pjuttost eh, politiċi. Iżda naħseb illi dan li ħdimna fuq u fil-fatt kien eh, dan il-rapport fl kien wieħed tekniku ħafna u fil-fatt nixtieq nirringrazzja ħafna lill-assistent tiegħi għaliex mingħajr lajnuna għajnuna tiegħu li u għandu wkoll għarfien l-inġinerija ma kienx jirnexxi li żgur nagħmel dan ix-xogħol. U jiena wkoll kuntenta nisma' l-opinjonijiet tax-shadows. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa naraw kemm xi kelli moħra li xi nisor xi jitkellmu parti dawk kemm niżla. Natul l-kelma Sur Christensen. Grazzi ħafna lill-relatur tax-xogħol tagħha. Is-saħħa sigurezza fuq il-post tax-xogħol hija priorità eh, mill-iktar għalina fil-grupp soċjalist. Però anka importanti għax għal-ħidma tal-Parlament Ewropew in ġenerali. Artiklu 30, paragrafu 1 tal-karta jgħid li l-ħaddiema għandhom id-dritt li fil-fatt jaħdmu f'ambjent li rispetta l drittijiet tas-saħħa u sigurezza tagħhom. Niftakru li fl-2007 l-Komissjoni ridet li tnaqqas l-inċidenti fuq ix-xogħol f'25% sal-2012 u aħna għalhekk iridu noqogħdu attenti li l-Kummissjoni żomma dik il-figura. Matul kriżi ta' dawn l-aħħar snin kien diffiċli tinduna li l-Kummissjoni għamlet eh, mistoqsijiet dwar l-standards iktar fundamentali li suppost jipproteġu l-ħaddiema eh, fil-qadi ta' dmirijietom. Jekk ser nitkellmu dwar dialogu soċjali u ftehim bejn il ħaddima u ħaddem f'ċerta setturi, naraw illi per eżempju ġiri tkellimna dwar illi neżentaw li l-SMIs minn ċerta pisa amministrativ, però issa ħoss sigurezza għad ma inħarsu lejha bħala pisa amministrativ. Il-kriżi m'għandix tintuża bħala skuża sabiex aħna indajfu il rekwiżiti għas-saħħa sigurezza fil-post tax-xogħol. Meta aħna nitkellmu dwar il-titolu tekniku ta' din id-direttiva. Wara dan kollu hemm regoli li suppost jiggarantixxu kondizzjoni ta' ħjara l-ħaddiema, ħaddiema illi jiġu f'kuntat ma' sustanzi perikolużi kimiċi perikolużi, ta' spiss il-kibiċi perikolużi ta' il magħhom fl-SMEs. Insemmi biss pal eżempju il-xogħol tal-hairdressing. Dawn ħafna ġabi jużaw kimiċi li huma perikolużi ħafna f'xogħolhom. U importanti ħafna illi meta l-indirizzaw eh, din id-direttiva ma ninjorawx il-saħħa u sigurtezza eh, tal-ħaddiema u ma nindirizzawx ġakollu bħala eżerċizzju tekniku biss jekk eh, naraw l-abbozz, naħseb li hija xaġa tajba illi nidu konsiderazzjoni l-progress teknoloġiku, dejjem nistgħu nerġgħu nivalutaw mill-ġdid id-direttiva sabiex eh, fil-fatt inżommu pari pass mal-iżvilupp li jkun għaddejn fid-dinja teknoloġika. fil-implementazzjoni teknika rridu nassiguraw li konna regoli li joffru verament sigurezza lil ħaddiema. Jien ħafna l-President u jina ħerqan sabiex ikollna diskussjoni fuq din id-direttiva. Grazzi. Grazzi. Għaw xatjoħ li xtiq jitkellem? Le? Mela jina il-saqsi l-Kommissjoni sabiex titkellem. Signora Di Martino. Grazzi ħafna ta' din l-opportunità sabiex nagħmel referenza din il-proposta għal direttiva. Kif intqal minn Sinjura Rapporter, dan huwa għalinjament tal-ħames direttivi dwar il-klassifikazzjoni tal-taħlitiet u eh, imbalaċċat sustanzi ta' sustanzi perikolużi, il-klassifikazzjoni l-etikettjar tagħhom ukoll. Dan kollu iwassal għal sistemi li huma fil fat stretti ħafna, nitkellmu dwar sustanzi eh, perikolużi u anke il-direttivi dwar il-tħejjija ta' dawn il-sustanzi. dawn ma jamlux referenza għat tieni pilastru għal rekwizita ta' tikkezzjar. U li u dan dawn il-punti kollha issa rridu fil-fatt huma unifikati u rridu dan il-linjaw issa id-direttivi. Aħna f'xogħolna affaċċajna il- fatt li hemm fil-fatt korrelazzjonijiet bejn ir-regolamenti kellna qabel u regolamenti CLP. U dawn mhux dejjem din ir-rabta ta' bejn ithom eh, mhux dejjem kienet waħda diretta u aħna ħdimna sabiex nippruvaw insibu l-aħjar korrelazzjoni brabta ma' sustanzi u taħlitiet illi kienu taħt is-sistema l-qadima u fl-istess ħin provajna nassiguraw illi jibqa' jkun hemm Eh, livello li ta' sikurezza u sigurta fuq il-post ta' xogħol rigward l-emendi suġġeriti u li tresqu fl-rapport ta' bots naraw illi verament kien hemm sforz sabiex intejbu it-terminoloġija li jużata fil-regolament CLP. Dan fil-fatt ser ikun eh, ser wasal diversi emendi pal 5, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17. U għan nżidu kategoriji ġodda ta' taħlitiet illi jistaw jiġu konsidrati pala konsistenti mal-approċ li jintribu wara famenda u wieħed li tassigura sigura illi id-direttiva ser tibqa tiġi riveduta sabiex ikun nistgħu naġġornawha ma' żviluppi li jkun hemm, żviluppi teknoloġiċi li jista' jkun hemm. Nixtieq ukoll nagħmel referenza għal emenda e- erba. Il-proposta tal-Kommissjoni fil-fatt tinkludi il-kliem jew lingwaġġ illi kien hemm fit-test oriġinali tad-direttiva 92-85 il-direttiva u fil-fatt il-kelma il t-neferi għalija hija il-frazi label it u l us tal-kelma classified kif propost f'emenda numru 4 u din fil-fatt dak li huwa propost f'emenda erba' huwa bidla użda huwa bidla minn test oriġinali. Grazzi. Grazzi se nerġa' nagħti kelma l relatur Grazzi, grazzi Signor President, jiena ċerta illi dan kollu, din, dan il-parir kollu minnaħat tal-Komissjoni, ser fil-fat eh, nevalwawom, nħdu minn konsiderazzjoni. Aħna maħniex ser namlu lebda tibdila fis sustanza ta' direttiva, iżda irridu illi konna leġislazzjoni koerenti sabiex din ir-regolament permezz dan ir-regolament ehm, naħdmu kif eh, suppost. Rridu dan regolament jaħdem eh, skont l-intenzjoni tagħna. Nixtieq ukoll nirringrazzja lix-shadows li għenuni. Grazzi. Thank you. Um, the deadline for amendments. Grazzi ħafna il-data ta' skadenza l-emendi hija s-27 ta' ġunju Umbat e, ser nivutaw f'Settembru fil-26 ta' Settembru dwar dan kollu fil-grupp. Issa, nil-għak issa fit-tini u fil-tilet ta' Mejju kien hemm ukoll eh, delegazzjoni tal-Kumitat tal-Impjiegu l-Affarijiet Soċjali l-iltaqgħu ltaqgħu fil-Vilnius fil-Litwanja. fil vilnius fil litwania fil ma nafx jekk xi membri disponibbli. Mizan l-ewwel qed nitkellma lill-President ta' dan il-grupp is-Sur Serkas. Grazzi ħafna, Sinjor President, jisser nitkellem fil-qosor. Kif intqal? Kien hemm delegazzjoni mill-kumitat tagħna li marret Vilnius fit-tieni u t-tielet ta' Mejju u Morna, konna Signora Lambert u jien fost soħrajn, jien kont il-president, kanna laqa laqat risoltu jkollna, tqajna mal-Ministru għal-Affarijiet Soċjali, mal-Ministru għal-Affarijiet Barranin, mal-NGO, mal-NGOs, il-tqajna u koll, għanti zorna u koll xie proġetti ISF. Iltqajna wkoll mal-President tar-Repubblika li l-iktar kariga għolja fil-pajjiż u morna wkoll fl-Istitut għall-Ugwaljanza bejn is-sessi li fil-fatwa bbażat Vilnius. U dan kollu l dan kollu kien il-nħejju Naraw it-ħejjiet ukoll għal presidenza tal itwana tibda fl-ewwel ta' Lulju kif ukoll ridna naraw kif inhi l-qagħda f'dan il-pajjiż, il-qagħda twali ta' diversi punti fuq l-agenda tagħna kien hemm ħafna ftej kien hemm ħafna fejjim għal pożizzjoni tagħna il-fat li mannix il-rizorsi tagħna, tkellimna dwar direttiva dwar il-ħadima rilokati, kien hemm diversi kwistjonijiet oħrajn li tkellimna dwarhom il-Presidenza Litwana. Il-Presidenza Litwana kienet pjuttost aġġornata fil-fatt u tħajjiet tagħhom sejnin pjuttost tajjeb. Iżda ovvjament iħossu ċerta sikurezza għaliex din ser tkun l-ewwel darba li huma jippresedu eh, u l-ewwel fil-fett President minħata Stad Baltiku. Allura tifhem li jkun għandi ċerta forsi sikurezza. Nixtieq fil-fatt nenfasizza xi ħaġa il-President ta' Repubblika qalet illi fil-fatt kienet impenjata bisħiħ għal perspettiva finanzjarja kif ukoll il-Ministru għal affarijiet barranin għal dan. Iżda naħseb li din il-mara l-President verament se tkun sessir mara ehm, mara marufa għalli xija tkelmet bisħieħ, tkelmet sew dwar kwistjoni politiċi jaħarqu, iżda e, kienet ħarxa fi klima meta edna illi l-kunsil ma tantx huwa flessibbli hija fil-fatt attakat kemm xejn il-Parlament Ewropew meta semmejna dan il-punt. Ekka meta semmejna r-rwol tal-Parlament Ewropew, issa ima bil-kem kienet konxja li aħna kolleġislaturi flimkien mal-Kunsill. Għalhekk jiena naħseb li sista jkun hemm xi problemi jekk il-President ta' Repubblika ma illi iż-żmien ta' meta kien biss leġislatur wieħed għal budget huwa żmien li għadda u mar. Issa rigward l-Istitut tal igwaljenza bej is-sessi grupp ta' esperti minn pajjiżi differenti fil-news li qed jagħmlu riċerka u qed qasmu informazzjoni wkoll eh, dwar is-sitwazzjoni tan-nisa u l-gwaljanza bejn is-sessi. Huma għamlu studju dwar li sib bilanċ bejn il-ħajja fuq ix-xogħol u anka il-ħajja privata fuq id-dar mal-familja. Jider illi biss id-Danimarka u l-Svezja għandhom realtà illi hija simili għal dak illi nitkellmu dwaru jiġifieri li n-nisa u l-irġiel jaqsmu il-pis u u ugwali fid-dar. L-informazzjoni li ksibna fil-fatt kien verament utli. Aħna irġajna lura, eh, nħossna pjuttost skontenti, naħsbu li l-Presidenza Litwana verament ser tagħmel sforz vera. għal volja jafu illi miex faċli li jimxu l-qoddim u jġildu fuq ċerta punti bħal, specialment ma nitkellmu dwar kwistjonijiet li għandhom xaqsmu mal pakku mal-kwistjonijiet budġetarji, iżda huma fil-fatt għandhom eh, ideja tosibiet sibiet li pjuttost jimxu fid-direzzjoni li nixtiequ aħna. Grazzi ħafna ta' dan id-debriefing verament konċis u eh, preċis, tgħid il-President. Jiena nifhem illi għandkom ċerta dubi dwar in-nies, dwar l-arfil li għandhom ċerta nies li tkellimtu magħhom. Iżda, fortunatament mhux ser ikollna għalfejn n-negozzjaw ma' dawn in-nies. Dan kollu ser niddiskutuh mal-Kunsill nifsu aħna ser niltaqgħu l-Presidenza Litwana jew fi Strasburgu jew il-ġimgħa ta' wara fi, fi Brussels biex nitkellmu dwar dan kollu. Aħna ser niltaqaw mal-Ministru fid-9 ta' Lulju fil-laqa tal-Kumitat tagħna. U fit-12 ta' Lulju jiena ser immur il-Litwanja sabiex nipparteċipa fil- fil-Kunsil Epsko informali. Ġifri, grazzi ħafna tal-informazzjoni li tajtna. Nimxu issa għal punt li jmiss, iġifiri punt 17. Din hija opinjoni li qed nħejju għal Kumitat Ambjentali hija huwa rapport eko-innovazzjoni pjegu tkabbir permezz tal-politika ambientali. Draft person fil-fat huwa um, is-Sur fil-Benin u dan huwa rapport fuq inizjattiva propja. Iva, grazzi signor President, il-Komitat Ambientali qed jagħmel dan ir-rapport fuq li l-ħolqien tax-xogħol permezz tal-Eco Innovation. Imko eh, fil-fatt ser tikkontribwixxi wkoll opinjoni minħabba li hemm opportunità ċara li noħol iktar eh, xogħol iktar impjiegi permezz tal-politika ambjentali mingħata l-Unjoni Ewropea speċjalment fil-ġejjieni meta tqis eh, setturi varji li jistgħu jitlu jew li huma marbuta ma' dan il-qasam hemm ħafna setturi, bioteknoloġija, bioplastika, dawn il-setturi kollha jistriħu ħafna impjiegi. Jina eh, ser jina preżentajt opinjoni għasira li nispera li ser tiġi imlaħma mill-emendi tagħkom nispera li kolli diskussjoni fil-fatt eh, ta' kooperativa flimkien magħkom. Diġa bdejna naħdmu fuq strateġija 2020 sabiex noħorġu ekonomija stabli permezz ta' l-innovazzjoni. Diġa ekonomija ta' arfin U għembiziet għarfin sabiex aħna kunu fuq uddim tal-bidla ambientali li jemżon sabiex ikunu fuq uddim u koll sabiex u iktar xol permessa din il-bidla għajn ambjent aħjar. Irridu noħadċertaw illi dawn il-teknoloġiji Irridu naċċertaw li aħna nibqgħu fuq uddim nibqaw mexxejja ta' dawn it-teknoloġiji u mhux nispiċċaw nimportaw l-affarijiet mingħand pajjiżi oħrajn meta meta nistgħu nkunu aħna nipproduċu dawn l-affarijiet inħolqu iktar impjiegi fil pajjiż tagħna l krizi ekonomika waslet għal ħafna problemi budgetari, nafu, u eh, inqas kapital disponibli għall-investiment, nafu li hemm bżonn ta' finanzjar ta' proġetti li saj waslu għal flus li jkunu jistaw jikontribwixxu għal irkupru ekonomiku tagħna fuq meta twila ta' żmien. Tajjeb li nkomplu ninkoraġixxu l-investiment f'dan il-qasam u l nproteġu għal-proteġi konsumaturi f'dan qabel u nisperaw li fil-fatt u uktar impjiegi. Hekk kif l-Ewropa timmodernizza il-ruħa l-impjieg dem qed jinbidlu kien fis-settur tal- kemm fis-settur tas-servizzi kif ukoll fis-settur eh, tal- fis-setturi normali. rridu li kunem installazzjoni ta' proġetti u ta' installazzjoni ta' xdan il-koll jista' jwassal iktar impjiegi dawn xogħol divers kollu ser iwassal sabiex kunem iktar ħaddiema Ewropej li naxra misibu xogħol li huwa adegwat għal ħiliet tagħhom kif ukoll irid noffru taħriġ adegwat sabiex ikunu nistgħu nagħmlu t-tradizzjoni għal ħolqien aktar proġetti ta' dan it-tip, proġetti fa' l-ambjent, irridu ngħinu lill stati membri jilħu din il-viżjoni mhux biss għal progress ambjentali sa wkoll sabiex inkomplu naslu għal tkabbir sostenibbli iktar impjiegi u iktar investiment u rridu wkoll ikkoordinaw ukoll it-taħriġ u l-edukazzjoni. Jiena herqan eh, sabiex naħdem flimkien mal-kollegi tagħna sabiex nkunu nistgħu nagħmlu kontribut tajjeb għal eh, kollegi tagħna fil-Kumitat NV. Grazzi ħafna. Sur Bakum bat is-Sur Serkas. Grazzi ħafna, Sinjor President. Nixtieq nibda billi nirringrazzja l-Sur Benjen tal-opinjoni tal-tuti tiegħu fl-ispiegazzjoni tiegħu issa għadu kif tagħna. Stampa ċara ta' situazzjoni li nsabu fija u tkellem ukoll dwar l-isfidi ewlenin illi għandna. Naħseb li l-Kommissjoni ukoll tkellmet dwar dawn l-sfidi b'mod verament ċar, irridu nifukaw fuq l-innovazzjoni. L-innovazzjoni għandu jkun il-bidu tmiem ta' ta' tkabbir, għandu kun dak li nfukaw fuq sabiex naslu għat tkabbir. Rridu u kol li kunem innovazzjoni ekoloġika. Ovvjament, hemm tal-investiment. U l-iktar punt importanti li semma kol il-relatur u jgħal l-kwistjoni kollha tal-edukazzjoni u taħriġ. L-innovazzjoni eh, ekoloġika tista' tinkiseb biss permezz ta' speċjalisti li jkunu mħarġa sew. Għalhekk nasib li dan huwa l-aħjar approċċ fil-fatt u l-approċċ tajjeb u passoltu minħabba nuqqas ta' spazju hemm punti li sena nevalwawhom jew nitlu fihom fiktar dettal iżda ma stajniex. F'punt ħamsa għandi punt tħassib. Stajna nkunu iktar qalbina f'dawn il-punt memx għalfejn namlu dawn il-bidlit kollha biss permezz tal-ekonovazzjoni. Forsi nkunu nistgħu naqsu l-enfasi fuq dan il-punt. Kifet l-edukazzjoni, taħriġ, riċerka, l-investiment, dawn kollha huma essenzjali sabiex inkunu nistgħu noħolqu dawn it-tip ta' impjiegi sostenibbli. In ġenerali naħseb li din opinjoni tajba u l-grupp tagħna żgur li se jappoġġa dan kollu hemm biss xi ftit punti żgħar illi għandhom bżonn jiġu perfezzjonati jew bidla kemm xejn. Fisse Ms. Regons, illi kella tkun fla oħra ta' komitat u fil-fatt iskuża għal dan jina nixtieq ngħid illi il test ta' Phil Benjon huwa wieħed illi huwa tajjeb għalina forsi jista' jġim tajjeb kemm xejn, forsi kun nistgħu inżidu xi punti li mhumiex msemmija u dan nagħmlu referenza għalih fl-emendi tagħna. Għandna bżonn enfatizzaw iktar punt tal-edukazzjoni għax qed nitkellmu dwar dwar edukazzjoni kemm fuq meta qasira u twila ta' żmien u rridu nenfasizzaw illi l-edukazzjoni tkun għal kulħadd għan-nisa għal ħaddiema li huma kbar fleta u U kol naħsbu li l-kelma kwalità miex inkluża fil-test u den huwa ħasra ġini kelma verament importanti li namlu żvilupp sostenibbli eh, ser jiddependi fuq l-eċċellenza u l-kwalità. Għanna bżon niftħu moħna għal fatt li il-futur ħajkun era kompletament ġdida li se tirrikjedi koordinament. Għana ma rridux il-kumpaniji kollha jaħdmu eh, waħedhom, irridu li kulhemm sinerġiji bejn l-istituzzjonijiet u kumpaniji differenti li tkun hemm dialogu, kulħadd trid taħdem flimkien bażikament. Hemm opportunitajiet u sfidi ġodda. Issa dan kollu ifisser illi kumpaniji u setturi illi jridu jgħaddu minn tranzizzjoni diffiċli ser ikollhom bżonn appoġġ. Aħna ma rridux illi nispiċċaw f'xi sitwazzjoni ta' darwinizmu soċjali imdawwar kif imdawwar b'mod ħażin se jkun hemm nies illi eh, qed jaqgħu lura u dawn nies huma dawk li għandhom bżonn l-appoġġ fil-perjodu ta' tranzizzjoni irridu ngħinu dawk kollha li jista' jiġu affettwati. Grazzi ħafna jem xi ħadd li jixtieq intervjeni? jissur sur maħtam il kummissjoni Jekk jogħġbok. Nadilek il-kelma. Grazzi ħafna. Nixtieq ngħid illi l komissjoni Ewropea tapprezza din l-opinjoni illi hija ċara, fattwali u dritt tal punt u turi rabta bej l-eko innovazzjoni u l-impjek. Issa, il-kompetittività, l-Aġenzija tal-Kompetittività eh, kitbet rapport dwar din l-eko innovazzjoni u skont dan ir rapport kull proġett jirnexxilu joħloq eh, tmin impjiegi ġodda wara perjodu ta' ta' ħames snin. Ġifiri, hemm potenzjal mhux ħażin hawnhekk. Naħseb illi l-kol kemm aħna għandna x'nirbħu minn din is-sitwazzjoni. U forsi illi wieħed jista' jgħid illi l-eko innovazzjoni eh, trid eh, trid rridu nkomplu naħdmu fuqha għaliex huwa importanti li npoġġu l-flus tagħna fejn eh, dawn jistgħu jitkattru. Għaw xaħtor li jishtiq intervjena, jidher li le mela naddil kelma mill-ġdid l-sur fil-banjen. Grazie ħafna, Sinor President, jena uh, eh, nistab ċert illi uh, Shadow Rapporters ser ikunu kapaċi jaħdmu fuq l-interventi li smajna l-lum u jkabru ftit uh, l-iskop u l-ambitu, skużawni, u uh, mandiċ dubju illi irridu nibqaw naħdmu fid direzzjoni li jett naħdmu fuq ġifiri fil-qosor dritt tal-punt. Uh, Jina qed naħdem eh, fil-qrib flimkien mal-kollegi tiegħi fil-pajjiżi eh, stess u huma qed eh, jisqu fuq l-eko innovazzjoni u jina fil-fatt ġiġa qed naħdem dwar dan l-aspett ta' edukazzjoni ta' din l-eko innovazzjoni. Grazzi ħafna. il-skadenza tal-emendi għattini ta' Lulju ser nħarsu lejhom fil-5 ta' Settembru mbagħad fit-18 ser nkunu qed inħarsu lejn l-emendi ta' kompromess. U ser nieħdu ser nifutaw dwar dan sabiex il-Komitat Prinċipali kun jista' jivvota fil-25 ta' Settembru. Il-punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna huwa punt 18 Din hija l-opinjoni tal-Komitat Twana illi għandha tindbat il-Komitat tal-Affarijiet Legali u hija s-segwitu dwar delega ta' setat leġislattivi u l-kontrolli mill-Istati membri tal-eżerċizzju ta' setat ta' implementazzjoni. Il-koordinaturi xtaquni nipprezenta dan eh, din l-abbozz ta' opinjoni għandu kolkom kopja ta' din eh, l-abbozz ta' opinjoni il kolkom intom eh, familjari mal-fatt illi l-opinjoni ma tistax tkun it-twal minn ċerta numru ta' l-inni għal kiena xtajt niffoka fuq il-kwistjonijiet prinċipali. L-ewwel qabel kollox xtaqt nisħaq fuq l-importanza tal-Parlament e, u sabiex ikollu approċċ orizzontali b'relazzjoni mal-MFF. U xtaqt ukoll nisħaq fuq il-fatt li il-setat leġislattivi minnaħa tal-Kummissjoni jinvolvi kwistjonijiet strateġiċi. Din hija xi ħaġa illi fil-fatt ġiġa iltqajna magħha meta konna qed niddiskutu ir-rapport ta' Juta Stanjuk dwar l-atti delegati, tafu l-rapport tagħha huwa dwar il-programm ta' innovazzjoni eh, soċjali Ewropea. edna waqt il-konferenza tal-presidenti illi il-miri u l-prioritajiet f'sens iktar wiesa iridu jiġu adottati permezz ta' atti delegati fil-fatt. U jekk ma jkunx ehm, iktar eh, jekk l-affarijiet ma jkunx iċċarati flatti atti eh, bażiċi. U jina xtaqt li xtaqt nisħaq fuq dan, mhux għax irrid nikkritika il-Kunsill u l-Kummissjoni iżda fil-fatt. Fil-fatt huwa importanti illi huma qed jippruvaw jevitaw l-atti delegati fil-proposti leġislattivi dan ifisser l spiss ikonna proċess ta' ta' negozjati illi mhux qed eh, iwaslu għal xejn għaliex il-Komissjoni fil-fatt i stess mhux qed tirrispetta artiklu 209 u 209 tal-TFEU eh, ġifieri distinzjoni bejn l-atti delegati u l-atti ta' implementazzjoni. Il-Parlament għandu id-dritt jikkontesta l-validità tal-atti illi jittieħdu mill-Konsill u meta dan ma, meta ma jiġux rispettati per eżempju l-atti delegati u kas ta' dan kien il-kwistjoni ta' Jures. Mek saqsejna konna saqsejna l-Komitat ġuri sabiex jieħu din il-kwistjoni u dim il-Qorti Ewropea ta' Ġustizzja xaħna ħassejna drittijiet u s-setat tagħna ma kienux qed jiġu rispettati. U rrit nejdilkom u kol illi l-Orti Ewropea ta' Ġustizzja qed taħdem fuq din is-sentenza li għandha tiġi maħruġa iżda mhux ser tiġi maħruġa qabel tmiem dan il-mandat tal-Parlament Ewropew. Għanna u kol miżuri antiki ta' komitoloġija u qed nirreferi għawek għal regolamenti ta' skrutinju u dawn kiku jaqaw taħt l-atti delegati, iżda din miex ħaġa li kiku ser taffetwana tant. Għalek, għalina hemm żewġ messaġġi ċari illi irridu nindirizza, irridu naddu, nishtiqu approċ orizzontali fir rigward tal-MFF u Huwa importanti wkoll illi għal-Kummissjoni li tikkonsidra l-setat tagħna fil-rigward eh, tal delegati. U nħossu li per eżempju fil-kas ta' Jures hija mamliġ dan. Ġifieri diki dik hija mm, dwar xiex inni il mm, dwar xiex inni l bozz ta' l-opinjoni. Ovvjament nilqa il-mistoqsijiet minna ħatijak qed nara illi kollha interessata ħafna f'dan is-suġġett mid-dera. Issa qed nifhem għal xi spiċċat fuq iwqat fuq il-biċċa illi rrid naħroġ din dan l-abbozz u l-fatt opinjoni. Iżda irrid ngħidilkom li dan huwa suġġett importanti għaliex għal snin sħaħ il-Parlament Ewropew ilu jiġġielet sabiex jiżgura illi il-setat ta' kol-leġislatur taħħa, tal-parlament, ċifiri, ma eh, jiġux eh, mxekla minħabba s-setat tal-atti delegati illi ma jiġux rispettati minħabba tal-kommissjoni. Eh, skadenza tal-emendi hija 26 ta' ġunju fl-ofsinar jiena qed nħoss li ser ikollna tassew ħafna Eh, ħafna minn dawn l delegati mbagħad ser nifutaw eh, f'Settembru. Mbagħad il-Kumitat għal l-affarijiet legali ser tagħti l-opinjoni tagħha eh, dwar ir-rapport ta' Sinjura Saja fid-9 u l-10 ta' Ottubru ta' din is-sena. Dak kollu dwar punt numru 18 tal-leġenda tagħna. Issa naddu għal punt 19 għal darboħra u hekk hija abbozz ta' opinjoni. il-kumitat hija il-kumitat tagħna fil-fatt huwa responsabbli sabiex eh, jagħmel dan l-abbozz ta' opinjoni u fil-fatt i trid tingħadda tinata l-Kumitat Ġuri u tirrigwarda l-bilanċ bej sessi fost diretturi mhux esekuttivi ta' kumpaniji elenkati fil-borza u miżuri uh, relatati ma' ek. Naħseb il din dan huwa il-famuż il support ta' amministrazzjoni li jisħaq fuq dritti tan-nisa. Għawak għaw zewċ kumitat responsabli għal dan eh, il-rapporter il rapporter għall fil-komitat tana hija Sinjura Cornelissen u natira kelma sabiex tgħidilna eh, Is-sitwazzjoni ta' dawn il-137 emenda 42 minnhom daw l-emendi ġew imresqin minna stess. Nadira l-kelma. Grazzi ħafna, Sinjura President. Fil-fat nishtiq nirringrazzjakom lilkom kollha li ressaqtu emendi kien hemm xi differenzi fl-opinjonijiet tagħna u din mhijiex ta' sorpriża iżda ħafna minn dawn l-emendi huma idea tajba u li jina ma kontx ħsibt fuqhom. Hemm ħafna xogħol x'wieħed jagħmel fejn aħna fil-Parlament qed naħdmu flimkien sabiex namlu direttiva tajba li lista jkollha suċċess fil-Kunsill. jekk uh, nifem tajjeb jidir li illi kullħat għandu din l-iskema bil-kuluri differenti u d-dimu. Kont fil-fat fuq aeroplan f'Sitilu u rrit nifem din l-iskeda kif ser taħdem. Għalek jiena ħazzist dan kollu fuq eh, eh, napkin li kelli d-dimi fuq l-aeroplan u rnexxel noħroġ b'din l-iskema. Naħseb li din l-iskema tista' tgħinna sabiex nifmu ix-xogħol, l-affarijiet kif għandhom jimxu anka il-lobbying. U naħseb illi tisħol tajjeb mal-kummenti li għamil is-Sur Benjen meta l-aħħar li diskutejna din il-kwistjoni fil-kumitat tagħna. Fl-iskema tistgħu taraw illi mill-parti tal-xelluk fuq net emmek l-istati membri li jaraw jekk hux diġà għandhom eh, mekkanizmi jekk iva tista' titlob is-sospensjoni ta' safej fej jidhirlijien politika li din għanda. Sakemm l-istat membru jemmen illi dak il-pass ikun ser la' riżultati mixtieqa Bil-patt il-progress ser jiġi valutat fl-2017 jekk dan il-progress ikun suffiċenti l ser wasalna għal suċċess. Jekk il-progress ma jkunx bżejjed jew stat membru ma jitlobx il sir sospensjoni jew mhux diġà kollha miżuri allura trid timplementa leġislazzjoni. Jekk ma jagħmilx dan eh, isir ksur u xorta tidħol leġislazzjoni ma din hija xaġa normali għad-direttivi tal-Unjoni Ewropea. Il-kumpaniji jridu jaraw jekk jekk għandhomx 40% ta' kull ta' membri minn kull sess, jekk le, jridu jirranġaw l-proċeduri tagħhom. Jekk huma għandhom daw l-40%, allura eh, huma jridu jaraw jekk jestu xa suċċess jew le. Jekk le, iridu jispiegaw u jihdu ċerta miżuri. Għawek provajna nispiegaw namlu tajjeb il-kas ta' fejn kumfani jkunu sejrin tajjeb il-rapporti li jridu jippreżentaw jfasslu ser ikunu flessibbli. Iżda l-obbligi sabiex jittieħdu miżuri jiżdiedu meta ir-riżultati ma jkunux qed jinkisbu. Ġifieri fuq in-naħa tal-lemin tisfel tal-iskema hemm dik il-forma tal-lup illi l-kumpaniji ser jibqaw fija jekk ma jkunux hemmhekk il-kumpaniji trid tispjega għal dan mhux qed iseħħ. U huma ser jibqgħu iduru f'din il-lup sakemm ma jirnexxilhomx jiksbu s-suċċess. Sanzjonijiet ser japplikaw biss meta kumpanija tirrifjuta illi ta' tirranġa il-proċeduri tagħha jew illi tieħu miżuri eh, mżjuda. Ġifieri mhijiex kwistjoni illi ser se jkun hemm sanzjonijiet jekk ma jilħux l-40 fil-mija, iżda jekk l-istati membri l-kumpaniji ma jagħmlu xejn ġifiri, stati membri ma jagħmlu xejn iwa jkun hemm sanzjoni, kumpaniji ma jagħmlu xejn iva hemm sanzjonijiet ukoll. Jekk hemm kumpaniji li għandhom politiki li jaħdmu tajjeb. Jekk stat membru għandu politiki li jaħdmu tajjeb ukoll. Dan biex fl-aħħar mill-aħħar naslu għas suċċess. Issa, dwar xi emendi Nasab illi fil-laqa ta' Shadows il-ġimgħa tieħla ser ikollna nitkellmu daqsxejn dwar l-ambitu jekk għandniex ninkludu fih anka l-SMEs li huma elenkati jew l-SMEs kollha jew kumpaniji illi mhumiex elenkati fuq il-borża jew inkella kumpaniji żgħar cap companies żgħar Anka l-iskambju ta' prassi tajba naħseb illi hija importanti biex tiffaċilitalna ħajjitna u dan għandu jiġi inkluż fi premessa, it-trasparenza fil-fatt tinsab tinsab ġiġa emek. Modi kif naħtru eh, membri fuq il-board il kwistjoni importanti ta' kif nindirizzaw il-ħatrit ta' stockholders u kif nistabilixxu li huma sanzjonijiet minimi li għandna nistabilixxu jekk niddeċidu x'aħna jew nħallu dan fidej l-istati membri. Naħseb illi dak kollox u jiena nkun qed nistenna li nisma' mill-shadows l-oħrajn. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, issa is-Sinjura Essayam. Grazzi ħafna, Sinjura uh, President, jiena qed eh, nitkellem fissem il-kollega tiegħi illi ma setax tkun eh, prezenti. L-opinjoni tiegħi hija daqsxejn differenti minn tal-kollega tiegħi, għala voja aħna mill-istess partit mill-IPP, iżda madana kollu niprezenta il-proposta tagħha. Naħseb illi l-koll nistaw nistgħu naqblu illi għalkemm hemm għalkemm ila teżisti leġislazzjoni ġilida kontra l-inugwaljanza bejn is-sessi għadha teżisti u inugwaljanza de facto. Il-Kummissjoni qed tipproposta din il-biċċa leġislazzjoni sabiex tiġielet l-inugwaljanza bejn is-sessi fis-settur tal- fis-settur tal-negozji. Hija taħseb illi għawek fil-ħidma tagħna fuq din il-biċċa leġislazzjoni rridu eh, namlu minn kollox sabiex eh, tibda taħdem din id-direttiva u mux nresqu emendi li jistaw waslu għal eh, imblok li ma nistawx inkomplu. Ija taħseb ukoll li l-Kummissjoni għamlet laqwa l-almu tagħha biex tibqa' fil f'kuntat ma' realtà. Nafu illi l-Kunsill ma jħossx illi għanna bżon din it-tip ta' leġislazzjoni u għalhekk uh, importanti illi noħolqu direttiva illi tistabilixxi l-pożizzjoni tan-nisa fil-kumpaniji hija tal-opinjoni illi għandna nżommu il-direzzjoni tal-proposta tal-Kummissjoni u ikonna f'ambitu, f'dil l-ambitu il-kumpaniji biss elenkati fuq il-borza. Matana kollu ija miex favur il-fat illi jiġu inklużi l-SMI sal kemma u xie kollegi li jishtiqu li dan isir. Barra minnek ija qed tappoġġa wkoll il-pożizzjoni tal-Kummissjoni sabiex jintlaħaq minn tal-inqas 40% tan-nisa fuq uh, fost id-diretturi mhux esekuttivi bil-possibilità illi din il-mira tintlaħaq f'każi fejn fi-stati membri fejn hemm sotto rappreżentanza ta' xi sess partikolari eh, tiġi rispettata il um, tiġi rispettata dan il-frazzjon. Il, il, il, hija tħoss però li għana ninkludu lil kulħadd f'kull stadju. Fl-aħħar hija taħseb illi l-ewwel qabel kollox irridu mistennew għall-opinjoni ta' servizzi legali dwar il-bażi legali ta' din il-leġislazzjoni. Grazzi. Njura Marjan Arkin. Grazzi ħafna, Sinjura President, u grazzi ħafna l-rapporter. Ġiġa, ħna fil-fat kena diskussjoni dwar l-opinjoni, dwar la bozz ta' opinjoni, u mux ser nerġa nirrepeti ruħi, iżda xi punti li nixtieq inqajjem huma. L-ewwel qabel kollox nifhem il-punt ta' Sinjura Bauer. Eh, irridu nkunu ambizjużi, però irridu nippreżentaw dokument aħari illi jista' jiġi aċċettat minn persuni li għandhom opinjoni daqsxejn differenti minna. Jiena personalment ma naqbilx mal-fatt li jiġu inklużi l-SMEs, iżda għandi serje ta' emendi fejn ninkoraġixxu uh, u ninċentivaw kemm l-SMEs kif ukoll eh, diretturi esekutivi u mhux esekutivi. Punt importanti għalija huwa illi nippruvaw jew għalmenu nippruvaw għalmenu fi premessa nindaħlu eh, model bilanċat ta' teħid ta' deċiżjonijiet li rispetta s-żewġ sessi. Nisa eh, jistaw eh, jgħidu illi jekk ikonna numru ta' nisa fuq il-bordijiet, dan ukoll jista' jwassal għal ugwaljanza tas sessi, però nafu li dan mhux minnu. Importanti li nifmu x'qed jiġri fuq il-livelli kollha tal-kumpanija u anka t-teħid ta' deċiżjonijiet irid jirrifletti dan. U fil-fatt jiena eh, f'xi emendi li ressaqt qed nirrifletti din l-idea tiegħi Semmejt ukoll l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea ma nafx taħsbu intom dwar dan, iżda inħoss illi jekk il-Kummissjoni Ewropea u dan il-Parlament jappoġġaw din it-tip ta' proposta, aħna bla dubju rridu inħarsu lejn l-istituzzjonijiet tagħna stess lejn nfusna u mux nipruvaw aħna stess ma nimplementawx dak li qed nipritkaw. Jiena naħseb illi dan almenu għandu eh, jiġi msemmi fi premessa. Għadar boħra kifet hemm serje ta' emendi sabiex ninċentivaw l-istati membri sabiex eh, jamlu dispożizzjonijiet iktar eh, favorevoli iktar ġifiri mill-minimu neċessarju. Nisħaq fuq it trasparenza u koll u nittama illi ser nkunu nistaw naħdmu l-koll flimkien u naslu għal kompromess ta' emendi li huma ġeneralment accettati. Grazzi ħafna issa il sinjura eh, Regner. Grazzi ħafna. U jina, Sinjora Reporter, konta tinħares lej l-iskema li għadek kif i prezentajtilna. Eh, għal-kem toġobni, pero tikkonfondini xiftit għalix forsi irridu nissimplifikaw xiftit, iżda bla dubju l-ideja tajba ħafna. Ista komment zaħir dwar għada fil-ħodu. Fil-fat għada għanna laqa mal-komitat eh, FAM u inħoss illi u importanti illi ninkludu kemm jista' jkun il- eh, il-membri ta' parlamenti nazzjonali għaliex huwa importanti li nagħtu importanza lil din il-kwistjoni fil-fatt eh, f'din il-laqa ingħatat importanza ħafna eh, għal kem il-kwistjoni miex waħda faċli għaliex kulħadd għandu l-opinjoni differenti tiegħu. Madonna kollu kienet laqa tassew interessanti. Bħalissa nixtieq nitkellem biss għannom ta' shadow tal-SNT fil-Komitat Emplua. il sinjura Viċjuta hija hija persuna mill-Litwanja u hija persuna impenjata ħafna u qed tiżgura illi il-presidenza tagħha tagħmel dak kollu li tista' sabiex eh, taħdem fuq din il-kwistjoni. U nixti għalek nġbirkom l-attenzjoni fuq tlet punti. L-ewel, l-imprizi pubbliċi dwar il-kamp ta' applikazzjoni xandu jitħol xandu jitħala barra. Ija qed proponi illi nestendu il-kamp ta' applikazzjoni anka għal kumpaniji li mhumiex elenkati fuq il-borsa sabiex U, u fil-fatt ġiġa hemm serje ta' stati membri illi qed eh, jippruvaw eh, jindirizzaw dan. Dwar l-estensjoni ta' u l-fatt li ndaħlu l-SMEs, aħna għanna l-inkludu l-SMEs anka li x'dinja ġlida għal eh, l-ugwaljanza bejn is-sessi u għalhekk minħabba l-importanza u eh, l-importanza soċjali u kol tal-SMEs għalek dawn għandhom jitħlu fil-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-direttiva. Il-Sinjura Biċuta tixtieq eh, tisħaq fuq l-iskadenza ta' direttiva hija ma naħsibx hija ma taħsibx illi ser jirnexxilna intemmu x-xogħol kollu f'dan il-qasir żmien hija taħseb anzi tissuġġerixxi illi nestendu dan il din l-iskadenza minħabba illi il fil-proċess mhuwiex limitat essaċ għawek qed ngħid dak li qalt li hi, u mbagħad il-kwistjoni ta' sanzjonijiet. L-ebda regola ma hija effettiva jekk ma jkunx hemm is-sanzjonijiet tajbin um, li morru magħha. Importanti li dawn is-sanzjonijiet ikunu proporzjonati u progressivi u l eh, importanti li jkun hemm il-kelma uh, mhux xell iżda mej eh, fis-settur tal-twissija bikrija. Ġifieri, il-shadow rapporter l-SNTs hija favur ħafna illi konna direttiva illi hija vinkolanti u bħala rapporter ta' ġuri nista' ngħid illi jiena naqbel ħafna ma' dawn il-punti u nilqahom ukoll. Grazzi. U fil binjon fil binjon mela issa jogħġbok? Forsi nista' wieġeb il-Sinjura Cornelison għax għamilt li mistoqsija direttament. Iva, nasa dan u għafas li għamil ħafna iktar sens fi dak li għandna fit-tabella li preżentatilna. Jiena kont imħasseb dwar il-fatt li m'għandniex problemi strutturali li joħolqu diskriminazzjoni incidentali. Għasib dan u approċ aħjar. Jiena kontra kwoti diretti, ma naħsibx li dan huwa mod kif għandna nimxu l-qoddim. Issa, kommenti fil-qosor dwar din tabella li prezentatinna l-ewwel net. Forsi eh, stati membri ma jeħtiġux leġislazzjoni. Jista' il-każ illi għandhom bżonn eh, jindirizzaw nuqqasijiet li mhumiex ta' natura leġislattiva u allura jekk ma introduċewx leġislazzjoni ġdida allura jkollna kasta ksur, dina ma tkunx forsi adattata. Leġislazzjoni hija ta' tajba, iżda jista' jagħti il-każ imbagħad li aktar l-isfel naraw illi ma jkunx hemm elementi ta' titjib, jista' jkun li ma jkunx hemm riżorsi biżejjed. Forsi ma jkunx hemm biżejjed edukazzjoni u taħriġ għal persuni involuti u allura mhux dejjem din se tkun kwistjoni leġislattiva. Issa, kumpanija nfushom forsi jagħmlu kollox xorta waħda ma jiksbux 40%. Din tista' tkun xaġa ħaġa settorjali. Jistgħat il-każ li pereżempju fil-settur kosmetiku ma tkunx tista' inti tagħmel reklutaxxa biżejjed irġiel fuq il-bord. U allura inti tista' tibqa' mwaħħal f'dak dik ir-rokna fin-naħa ta' isfel tal-lemin għal dejjem. U allura Jiena ma naħsibx li għanna nitħasbu wis situazzjoniet fejn ma jkunniex problemi, iżda jista' jagħti l-każ illi r-riżultati fl-aħħar mill-aħħar ma jkunux dawk li inti tkun qed tistenna. Grazzi. mil kummissjoni għandna xi ħadd li jixtieq jindirizza l-Kumitat? Mhux biex tajdunna li dak li qed nagħmlu l parlamentu huwa tajjeb ħafna, Grazzi mill diġi Ġustizzja ma nix kommenti speċifiċi dwar il-diskussjoni jew dwar l-emendi. Grazzi. Tajjeb, mela, nerġa' naddilura l-kelma li Sinjura Cornelison. Nibda. Sur Benjen, Iva, punt tajjeb ħafna dwar il-leġislazzjoni. Iva, dan huwa punt li sem biddel fit-tabella għaliex ma jimportax hekk leġislazzjoni jew miżuri oħra, Jiġifieri importanti li naraw eh, li nkisbu riżultati. Għandek raġun. Anki jekk kumpanija tagħmel kollox kif suppost jista' jkun li xorta tibqa' waħla f'dik ir-rokna fin-naħa tal-lemin. Iżda minn tal-inqas dawn mhux se jkollhom sanzjonijiet. Jiena wkoll spjegajt dan il-punt li xi ħadd ieħor u tajt eżempju kumpanija li forsi persuna bċertu kunjon biss tista' tkun parti mill-bord. U jekk ehm, irġiel biss jitwildu dak il-kunjom, eh, jistaw jagħmlu kollox tajjeb u mbagħad ċerta ma jkollhomx nisa fuq il-bord. Jekk huma għandhom spjegazzjoni oġġettiva tajba, eh, u nikonkludu li ma nistgħu nagħmlu xejn, iva dawn jibqgħu perpetwament muħlin hemmhekk. Issa, rimarki oħra. Sinjura Asaja, naqbel bisħieħ li rridu nibqaw realistiċi dejjem din hija l-ikbar taqbida li għandna qoddimna bħala parlament, ġifiri. Problema hija din. Kif se nbidlu din id-direttiva sabiex tkun aktar ċara, tkun aħjar, taħdem aħjar l-istati membri għal-kumpaniji biex nkunu ambizjużi sta fl-istess waqt ukoll dan jgħaddim il-Kunsill. Jiena naħseb li jeħtieġ li Eh, nżommu kuntat mill-qrib mal-Kunsill. Infakkarkom, din hija opinjoni li qed jinnatu lill-ġuri u lill-fam. Bekk naħseb illi għanna aktar eh, lok biex nkunu aktar ambizzjużi fl-opinjoni tagħna. Għaliex il-miżuri realistiċi mbagħad iridu jseħuti. Naqbel ma' Sinjura Harkin illi ħafna elementi li xtaqna ninkludew eh, xtaqna ninkludew għanzi ħafna elementi iżda ma stajniex dwar l-istituzzjonijiet Ewropej, per eżempju, nifhem li mhix possibbli iżda Iva, għalfej le, ma nsemmux fil-premessa din il-ħaġa li id-deċiżjonijiet dwar bilanċ ta' sessi hija xi ħaġa li tassew iridu nfittxu li niksbuha. Dwar l-ambitu forsi dan huwa punt li l-aktar irridu niddiskutu fil-laqa ta' shadows Id-dibattitu għal bażi legali ma' komitati u ma' ġuri Nasib dak huwa lok fejn għanna diskuttu dan il-punt u għalek ma naħsibx illi għanna nitlu f'dan dettal fuq dan il-punt fil-Kumitat tal impiegi Xuħut mill-punti l-oħra iva nati reazzjoni aktar l qoddim fil-laqa ta' Shadows iżdejna ċerta illi se naslu għal votazzjoni ta' konsens l-aħħar mill-aħħar. Grazzi. Grazzi ħafna dwar dana aħna eventualment neżaminaw l-element ta' kompromess fit-8 ta' Lulju l-għada fit disa nivvotaw il-komitati tal-fam u tal-ġuri jivvotaw fis-16 u 18 ta' settembru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 Jiġifieri l-aċċessibilità ta' siti elettroniċi tal entitajiet ta' settur pubbliku l-onorevoli Kaza jieħu post is-sur Deutsch. Fidejk, jek joġbok. Grazzi, Signora President. Is-Sur Deutsch jiskuża ruħu. Se jkollu eh, però jattendi kumitat ieħor bħalissa. Jiena xtaqt nagħti taqsira ta' 10 punti l-elementi li nsibu fl-opinjoni tiegħu u hemm żewġ konsiderazzjonijiet ewlenin fil-bidu illi s-Sur Deutsch jixtieq jippreżenta. Huwa tassew importanti illi l-istess drittijiet jingħataw Meta nitkellmu għall aċċessibilità ta' siti web għaliex dan huwa punta sew importanti sabiex niksbu din l-aċċessibilità naħseb illi huwa ta' sew importanti għalina illi nagħmlu hekk. Bekk hemm il-bżonn illi fl-Istati membri naraw illi jkun hemm leġislazzjoni simili fis-seħħ. garanzija ta' aċċess a siti web għal persuni b'disabilita u kolli xi ħaġa importanti, partikolarment għal dak li għandu xjaqsam l-inklużjoni ta' soċjetà digitali. Bekk jiena nemmen illi hija responsabilità tagħna illi nindirizzaw din il-kwistjoni. Ma nasibx li għandna ninsew jew nwarbu l-fatt illi dan huwa suq illi għandu potenzjal ekonomiku enormu. Bekk hemm ħafna interessi involuti għaliex żewġ biljun euro huwa id-daqs tas-suq meta niġu għal aċċessibilità tas siti web. Bekk jiena naħseb illi nistgħu nifmu l-importanza ta' din il-kwistjoni u li konna regoli preċiżi ċari u bla ekwivoċi. Jiena konvint illi jekk ikonna leġislazzjoni adattata, l-atturi relevanti ikollom rwol proattiva l-aħħar bekk ikonna effett pozittiv fuq l-innovazzjoni teknoloġika. il maġġorza ta' l-emendi eh, ġew imresqa għall-opinjoni jiġifieri li tintbat informazzjoni, speċifikazzjoni ta' ċertu kunċetti b'mod aktar ċar. Per eżempju, ħareġ ċar illi aktar sforzi huma meħtieġa sabiex nassiguraw illi l-inklużjoni f'soċjetà diġitali hija xi ħaġa li niksbu b'mod effettiv nixtiequ inneħħu l-xkil kollha li jeżistu biex nissiguraw illi l-informazzjoni ta' teknoloġija u l-esperti tagħhom ikollhom it-taħriġ meħtieġa biex bekk ukoll nindirizzaw il-lakuni tal-ħiliet. Huwa importanti li natu attenzjoni partikolari li l-kumpaniji involuti f'dan il-proċess kollu kemmu, per esempio l smis mod partikolari sabiex l-ebda biżijiet addizzjonali ma jiġu imposti fuqhom grazzi għall attenzjoni tagħkom. Onorevoli Harkin. Grazzi ħafna, Sinjura President. Abel Jane, grazzi l-rapporter. Jiena rajt l-emendi tiegħu naħseb billi nista naqbel ma l-maġġor parti tagħhom. Naħseb l-uniku emenda fejn forsi għandi mistoqsija hija numru 11 fejn huwa isemmi il-sit web li jrid ikun għal persuni limitazzjoni funzjonali u dan jinkludi persuni b'disabilità u użiet ukoll għal persuni anzjani. Jien għandi kwistjoni hawnhekk għaliex dana mhux grupp eh, li huwa uniformi għaliex hemm limitazzjonijiet u limitazzjonijiet, però din hija punt li eh, nitkellem mar-rapportor dwaru issa dwar l-opinjoni infusus l-opinjoni eh, Nifisa. Naseb illi eh, l-lista ta' kumpaniji pubbliċi li għanna mek, naseb il-numru rridu nżidu għam hawnhekk. Il-rapporter nifsu jisemmi numru 10 eh, ġifiri il taħriġ fuq livell universitarju. Hawnhekk għana ninkludu l-edukazzjoni fil-livelli kollha mbagħad wieħed nirreferu għal taxxa fuq it l iżda nafu li hemm taxxi oħra illi ċ-ċittadini iħallsu u notifikazzjoni tal-valutazzjoni din trid tkun aċċessibbli mhux biss għal taxxa fuq it-tħul. Punti bħal dan, Kummenti ieħor minn ħadd Ir-rapporter semma dan u forsi nista' nżid eh, sabiex ngħid illi partit interessati kollha jkunu involuti pereżempju biex ikonna konformità mal-aċċessibilità għall-internet u naqbel miegħu għal dak li għandu xaqsam il-Komitat ta' Pariri f'artiklu 9. Msaqsija tiegħi hija simili għal dik li ressaqt fuq l-opinjoni ta' qabel meta tkellimna dwar bilanċ eh, bejn is-sessi. Jekk aħna nixtiequ illi eh, il-websites kollha ta' settur pubbliku ikunu aċċessabbli, il-mistoqsija tiegħi għalfejn ma nqissux il-websites kollha uffiċjali tal-istituzzjonijiet Ewropej m'għandniex ikonna l-istess rekwizit aħna wkoll. Ċertament hija xi ħaġa li minn tal-inqas għandna niddiskutu jekk hux kompetenza tal komitet tagħna jew le ma nafx. mil ġdid naqbel ma' rapporter dwar l-importanza artiklu 3 u 1 ġifiri illi dan jkun aċċessibbli għal persuni b'disabilità punti dwar il-ħarsin ta' data personali, sinerġiji bej inizjattivi flagship differenti li neħu li xkien naqbel ma' dawn il-punti kollha u naħseb u nittama li meta naħdmu flimkien naħseb li se jkollna opinjoni tas s tajba. Grazie. Sarkas. Grazzi l Sarkas. Il-shadow rapporterija Sinjura Kinger Gonec u hija qed fassal l-emendi u dawna se jitlu eventualment fil-rapport. M'għandniex problema. L-opinjoni u rapport Irridu wkoll inqisu l ġlieda kontra d diskriminazzjoni fid-dawl ta' dan. Dana se jkollu impatt u impad dwar rikonoxximent ta' diffikultajiet u lajnuna li xi membri ta' soċjetà jeħtieġu sabiex ikunu fuq l-istess livell pal persuni oħra. Referejna persuni b'disabilità ta' wkoll nistgħu nqisu l-anzjani dawk li jgħixu f'żoni l-aktar imbeda, żoni rurali jew persuni illi jisibu diffiċli ħafna biex jaċċessaw ċertu websites jekk dawn ma jkunu wux faċli biex wieħed jaċċessom. Irridu naraw illi kulħadd e, ikollu aċċess bekk irridu niddefinixxu l-ambitu b'mod ċar u dina m'għandix tkun wis restrittiva kif qalet Sinra Harkin Maħniex ċerti għalfejn da għanna din il-lista ristretta ta' entitajiet pubbliċi nasib kolla kemm għandhom ikunu online, iġvi jiġifieri servizzi pubbliċi kollha għandhom ikunu aċċessibbli għacċittadini. ċittadini Naħseb li proposta leġislattiva hija importanti, iżda dak li huwa l-aktar importanti huwa l-implementazzjoni ta' leġislazzjoni. Għaliex għandna ħafna leġislazzjoni, iżda din mhux qed tiġi implementata kif suppost. Bekk il monitorat tal-leġislazzjoni hija importanti l-beneficjari u l-utenti għandhom rwol importanti hawnhekk. Aħna tal-fema illi f'artikli 4 jeħtieġ li ninkludu definizzjonijiet taħt l-skeda biex bekk naraw illi dina ma tkunx bis ħolma iżda issir realtà skont l-iskeda tagħna. Grazzi ħafna. issa għanna il-kellima minnaħa tal-Kommissjoni, Surrut, Iva, kummenti minnaħa tagħna amenda numru 10, partiċipazzjoni tal-partit interessati fil-Komitat. il t-ġeċidi fuq l-atti ta' implementazzjoni illi fissaw metodologija ta' rapportaċ. Il-problema hija illi partiti ma jistawx jikparċipaw fil-Komitati dawn l-atti implementativi jiġu deċizi mill-komitoloġija. L-intenzjoni għedem, iżda il-partit interessati ma jistawx jipparteċipaw f'dawk il-komitati, dawk huma għal-stati membru l-komissjoni. Partit interessati, aħna se nagħmlu konsultazzjoni magħhom u anki mal-komunità ta' persuni disabilità u l-industrija. Partit interessati jistgħu jiġu involuti fil mekanizmu ta' monitoraġġ u se jqis il-monitoraġġ tal-konformità jistgħu jiġu involuti. Irid jiġi deċiż fil- eh, fl-atti implementazzjoni ma jistax ikunu parti mill-kumitati. Issa minn dan numru 15 inklużjoni ta' informazzjoni pubblika bit-tipi ta' servizzi li għandna fl-annes, entitajiet ta' pubbliċi u l-websites tagħhom, informazzjoni pubblika, aħna nifmu li dawn huma websites pubbliċi għaliex joffru fil-fatt informazzjoni pubblika. U aħna wkoll ħadna nota tal-opinjoni tal-Kumitat Umko dwar l-obbligu tal-istituzzjonijiet li huma wkoll ikollhom websites eh, tagħhom hemm mekkaniżmi oħra biex l-istituzzjonijiet Ewropej ikollhom websites aċċessibbli. Iżda d-direttiva mhix applikabbli għal istituzzjonijiet Ewropej. F'dak is-sens allura hemm rakkomandazzjonijiet, rekwiżiti hemm mezzi oħra. Iżda id-direttiva ma tistax tindirizza din ħtieġa. Il-Kummissjoni eh, dejjem emnet li trid tmexxi b'eżempju biex bekk il-siti web tagħha jkoll ikunu aċċessabbli. Grazzi ħafna. Lura issa li rapporter, ma' rapporter, grazzi li kollegi għal kumenti ta'kom. jina ċertament naddi l-ura l-kummenti ta'kom, il-persuna li għetta bozza dokument, kumment wieħed li xtaqt namel jena minn ħatijaj. Stqarrija din, stqarrija ta' fatt, jina xtaqt najdilkom għalfejn din hija tant importanti. Fl-2010 l-Kummissjoni resqet strategija ta' disabilita' li tkompli sal-2020 fid dan il-qafas kien hemm konsultazzjoni demokratika li twetqet mill-Kummissjoni ta' kien il-metodu ta' ħidma iddeċidew illi iwettqu l-konsultazzjoni permezz tal-internet. Kifet li kienet konsultazzjoni f'terminu ta' l-istrateġija ta' disabilità ftit eh, eh, kummenti u proposti tress u għalix il-persuni involuti, il-partit interessati, il-persuni disabilità, ma kellhomx aċċessibilità biex jagħmlu l-proposti u kummenti tagħhom. Għalhekk huwa ta' sew importanti li aħna nkunu nistaw nofru soluzzjoni adattata din il-kwistjoni. Grazzi. Grazzi ħafna jiena naqbel bisħieħ. Grazzi ħafna It-tieni ta' Lulju huwa l-iskadenza l-emendi fil-5 ta' Settembru mbagħad nerġgħu nindirizzaw e, punt mbagħad ikoll l-votazzjoni fis-26 ta' Settembru imkow jadotta l-pożizzjoni meta jiltaqa' fil-27 u 28 ta' Novembru. Signora Sipo u hija Sipel anzi, Signora Sipel hija rapporter li miss Issu of Guns eh, palissa qed tivvota fil-libe bekk forsi nistgħu nagħmlu punt 22 qabel 21 u allura 22 qabel 21 allura l-Onorevoli Skrir Delewska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 ippreżenta għal rapport tiegħi fuq inizjattiva propja, anzi l-opinjoni tiegħi fuq inizjattiva propja. Jiena nixtieq nirringrazzja lill kollegi kollha tiegħi għal kontributi li fil-fatt għamlu għaliex dawn ser jititu konsiderazzjoni fil-rapport ta' ħari. naħseb illi n-numru ta' emendi li fil-fagġa mresqa juri kemm fil-fat il-qas iż-żaza xi ħaġa li hija li tolqotna eh, fil-ħama l-ħajn idwek. Kulħadd irid jagħmel l-almu tiegħu sabiex eh, solvu din il-problema. Ħafna mill-emendi li ġew prezentati huma tajbin u l-estan naċċettom mhix ser noqgħod nidħol fid-dettall illum għaliex għandna laqa ppjanata għal ġimgħa d-dieħla. Issa ser niffoka fuq l-iktar kwistjoni fuq l-emendi kontroversjali. Jiena naħseb li dan ir-rapport għandu bżonn jenfasizza il-situazzjoni serja li sibu ruħom fija iż-żaza u l-fos u l-fat il-krizi miex l-unika raġuni għal dan kollu turi li għanna problema strutturali u l-krizi edha fil-fat taggrava il-problema. Wasalna f-situazzjoni fej għanna bżon jew f-punti fejn rridu niddiskutu suġġetti oħra bħal l-edukazzjoni l-fat li hemm nuqqas ta' taħriġ u nuqqas ta' apprentistati biex nejdu differenti għaliex dan tal-aħħar fil-fatt jgħin li l-żgħażagħ jiksbu taħriġ, jiksbu taħriġ fuq il posta xor, xogħol fuq livell prattiku. Irridu illi natu, irridu, nishtiqu li natu per eżempju salarju li jkun diċenti għal dan eh, għal dan. Issa ma naħsibx aħna pala istituzzjonijiet Ewropej jew il-Parlament Ewropew jgħidu hekk ma jistax jagħti garanzija ta' dan, irridu li inżom nisqajna mal-art ikunu realistiċi. Irridu nifukaw fuq l-impatt negattiv tal-brain drain, ġifiri e, zaza illi jitilqu mill pajjiż oriġini tagħhom u huma ħafna drabi jitilqu minn pajjiżhom u jmorru f'pajjiżi oħra fejn hemm inqas qatt. Fl-istess ħin l-emigrazzjoni hija soluzzjoni għal dawk iż-żgħażagħ illi jħossu li fajizom m'hemmx possibilità ta' xogħol jew inkella ma jistgħux itejbu l-istatus tal-impjieg tagħhom. Din tista' tkun ta' soluzzjoni għaż-żgħażagħ. aħna ma nistgħux ovvjament inwedu liż-żgħażagħ illi jekk huma fil-fatt ikollhom apprentistat se jispiċċaw ikollhom xogħol fit-tul wara dan, impjieg fit-tul wara dan l-apprentistat. M. Mem anzi, mem lebda leġizlazzjoni li izzom lil min iħaddem milli li ruħu mill daw il-ħaddiema zazax. Dak illi fil-fat nistaw nsaqsu għalih u illi l-apprentistat li jkun provdut ikun wieħed ekwu u li jati li zazah il-ħiliet meħtieġa sabiex huma ikollhom iktar ikollhom iktar possibilità li jsibu xogħol fuq imbagħad fuq is-suq eh, tax-xogħol. Irridu nuru u lil min ħaddem illi fil-fatt li inti toffri apprentistat u hija xi ħaġa pożittiva għalihom ukoll. hemm ukoll benefiċċji soċjali, kwistjoni ta' benefiċċji soċjali marbuta ma' dan kollu. Il-lan mhuwiex illi nkoplu nagħmlu nolu livell ta' protezzjonizmu, iżda li rridu nagħmlu nassiguraw nisguraw anzi li jkun hemm edukazzjoni b'xejn disponibbli għal kulħadd nistgħu nappellaw l-istati membri sabiex ma jkomplux jagħmlu taqis fil-budget iżda ma naħsibx illi ninkludu dan hawnhekk ser ikun xi ħaġa realistika. Dawn huma l-emendi illi jiena l-iktar li sibt diffiċli illi naċċetta jindi ġalt għajt mal uh, ma' Shadow Rapportez u waqt l-ewwel laqgħa tagħna aħna iddiskutejna il-kompromessi possibbli u ġbadjela ser nerġgħu niltaqgħu sabiex nippruvaw noħorġu b'xaġa aktar konkreta. Nispera illi kulħadd ser jaħdem sabiex naċċertaw ir-rapport ma jkunx twil wis ikun faċli li taqrah u li jirrifletti r-rakkomandazzjonijiet tal-partit kollha interessati jina ċerta li kapaċi nilħu eh, ftejim illi ser jikkontenta l gruppi politiċi kollha. Grazzi ħafna issa Sinjura Evelyn Regner. Grazzi ħafna Sinjur President. Grazzi ukoll li Joana tal-mod kif eh, ħdimna fl-imkien dan l-aħħar. Kif qala diġa kellna laqa ta' xadu si Fatma tajjeb ħafna għalkemm ovvjament għadna mar nexxinniex nindirizza l-kustent kontroversjali kollha. Issa rigward l-emendi individwali, nimmu partikolari dawk il-blokok ta' emendi li qed jippreżentawna ċerta problemi, nixtieq ngħidilkom illi fil-ġimgħa nixtieq fakkarkom illi fil-plenarja tal-ġimgħa li għaddiet aħna bilna ma' rizoluzzjoni illi tgħid illi l qat fost iż-żgħażagħ jista' jiġi indirizzat b'mod tajjeb biss permezz ta' qafas eh, makroekonomiku. Irridu jittieħdu konsiderazzjoni l-problemi strutturali kif ukoll l-ekonomija bażika biex ngħidu hekk. Meta tieħu dawn l-affarijiet kollha konsiderazzjoni tkun tista' tindirizza il-qatt fost iż-żgħażagħ. Ħina ġejja minn pajjiż fejn fil-bidu tal-kriżi fl-2008 rajna li l-isforzi sabiex nġildu l-qat fost iż-żaza pjaw minn ġurnata l-oħra u kien ċar illi kellna bżonn nofqu l-flus fuq eh, sabiex intejbu l-opportunitajiet għazzaza u dan il-flus illi ntefqu fil-fat ma mawqawx mis-sema pero kienu flus illi taw riżultat. Għanna bżon illi naħtbu fl-imkien sabiex nilħu ftejim. Emendi illi qed jippruvaw jinvolvu jippruvaw jinvolvi rappresentanti tal-kumpaniji sabiex jippruvaw u kol jinkludu għan fil-ġlida sabiex nindirizzaw l-qat fost iż-żaza u nofru ktar opportunitajiet ta' taħriġ ninvolvu, prova ninvolvu kol l-imsiħba kolla soċjali. Nasab illi dawn inqas dawn naqsma illi fil-fat semmejt nistaw għan fl-imkien sabiex nkunu nistgħu nindirizzaw responsabiltajiet il-partijiet kollha interessati għandhom hawnhekk. Mhux ma tistax mhux sew li tgħid li jew pereżempju l-Istati l-Unjoni Ewropea hija responsabbli għal kollox irid naħdmu flimkien fi spirtu ta' kooperazzjoni u żgur nagħmlu pass il qudiem jekk naħdmu flimkien fi spiritu ta' kooperazzjoni. Jina ti importanza lil dawk l-emendi li jitkellmu dwar iktar dwar iktar riżorsi somma ta' 21 miljon euro kienet fil-fat waħda raġonevoli. U jina naħseb illi għanna bżon zgur għal-nqas dak l-ammont għal darboħra. Issa rigward is-sistema ta' taħriġ doppju din irridu eh, insomma fil fatja xaġa importanti ħafna irridu nħarsu lejn il-futur fil-futur eh, imbijat, mux bislejn lejn il-ġejjieni. Rridu illi nizaw l-aħjar, namluż mill-aħjar pressi sabiex in l-anijiet kolla kem tana, kem fuq medda qasra ta' zmin, kif kol fuq medda twal ta' zmin. Importanti li naħdmu sew u mhux biss nippreżentaw, mhux biss nippretendu illi il eh, li nagħtu kollox fuq uh, eh, platta l ministri tagħna rridu li kulħadd ikun involut b'mod kostruttiv. Issa rigward il-nuqqas eh, taqbil bejn dak li huma jeħtieġ fuq suq tax-xogħol u t-taħriġ eh, provdut kif ukoll ġestjoni ħażina. Ejja ma noqogħdux infar fir-responsabilità minn fuq spallejna. Il-kumpanija il-kumpaniji u d-diretturi tal-kumpaniji għandhom ċerta responsabiltajiet u jridu fil-fatt nifakruhom ta' responsabiltajiet li għandhom. Issa fl-aħħar il-brain drain. Ejna ożu attenti illi ma nimmirawx wis il-fuq fuq dan il-punt. Ma kulx ambizjużi żejjed. U ukoll kemm ser niftħu opportunitajiet għal dawk il-ħaddiema f'qar. Jien għandi l-impressjoni li b'xogħol flimkien ma' Shadow Rapporter ser nexxi nagħmlu biċċa xogħol tajba kostruttiva u nkun nistgħu ppreżentaw kollox tal-waqt. Grazzi. is sura Meva, Grazzi ħafna l-ewwel net nixtieq niskuża ruħi għaliex il-ġimgħa li għaddiet iltaqgħu ix-shadows iżda aħna ma stenix nattendu. Kemm xejn komplikat sabiex jirnexxielek tlaħaq ma kollox fi Strasburgu, għalhekk niskużaw ruħi li ma stajtx nattendi u fil-fat waqt din il għandhom adottajtu kwistjonijiet illi aħna ħassina li kienu importanti ħafna, pero għatem xi punti li għadhom irdu niddiskutuhom kien hemm kumenti ġenerali illi semmew hawnhekk issa tajjeb illi nirrinfakru lil kulħadd dwar il-kuntest ġenerali, il-miżuri makroekonomiċi, ma rridux ninsew eżattament dwar xiex u dan kollu. Aħna maħniex qed nippruvaw inkunu paternalisti rridu illi kulem emanċipazzjoni ta' zazax. Dawn mhumiex sempliċement miżuri ekonomiċi illi rridu sempliċement illi zazax isibu xi forma ta' fuq is-suq tax-xogħol, nitkellmu dwar iktar minn hekk. Jiena naqbel ma' deskrizzjoni tal-problema huwa minnu illi ċerta problemi ma jistawx sempliċement insolvuhom b'miżuri. Ehm, Issa kien hemm idejat interessanti li ġew preżentati. Ehm, żewġ kwistjonijiet illi l-grupp tiegħi jixtieq li jiġu konsidrati u mdaħla. Dawn huma ta' test, anzi dawn huma ta' kwistjoni ehm, strutturali. L-ewwel net, salvagwardji, jekk ikun hemm investiment sabiex iż żaża ikunu jistgħu isibu x-xogħol, dawn għadhom jiġu esklużi mill-kriterji ta' deficit fil-memorandum. Din hija xi ħaġa illi l-Unjoni Ewropea tindirizza fil-fatt. Meta tikkalkula il deficit għal lanijiet tal-memorandum, naħseb li dan it-tip ta' investiment għandu għan siġi inkluż, għandu jiġi eh, meqjus bħala eh, l-addizzjoni ta' salvaguardja. Dan il-punt li jmiss huwa marbut ma' l-inizjattiva għazzaza, iżda ma' nix ninsew lanqas irridu illi ikonna program ta' assistenza sabiex dawk il-pajjiżi illi jħossu illi jew li jisibu illi l-qat fost iż-żazax tagħhom iktar minn 20% għandhom e, ikollhom għandhom jieħdu azzjoni mill-ewwel u joffru xi forma tajnuna l-inqas 10% ta' żgħażagħ li jiġu affettwati. Hemm dibattitu fil-Kunsill u fil-fadan għandna nsemmuh. Il-Parlament Ewropew verament għandu bżonn jinfasizza dan il-punt. L-emendi li nixtieq nifreferi għalihom bħalissa eh, mhumiex neċessarjament emendi Issa huma punti li maħniex aħna kompletament kuntenti dwarhom kif qalet is-Sinjor Regner. Huwa dwar mismatch bejn il-suq tax-xogħol u iż-żaza li u żaza u l-ħiliet tagħhom. Hemm nuqqas taqbil bejn ħiliet li għandhom iż-żaza u e, dak li wara rikjest fuq suq tax-xogħol. Inqogħdu attenti bejn rabta ta' dawn it-tnejn għaliex nistgħu faċilment niżvijaw. Ma nistawx e, nifukaw wis fuq per eżempju per li natu jew per eżempju natu innaqsu il-taxxa għal kumpaniji irridu nassiguraw ukoll iż-żgħażagħ fil-fatt jieħdu rotot li se jwasluhom għal xogħol. Ħafna drabi dak li jiġri huwa li iż-żgħażagħ jirnexxielhom isibu xogħol f'sitwazzjonijiet bħal dawn, però jkunu kuntratti verament fuqra biex ngħidu hekk forsi ma nix lodot illi nixtiequ, pero il-kwalità hija verament importanti. Għana rridu li jkollna xogħlijiet ta' kwalità, mhux sempliċement kwalunkwe impjieg, iżda impjieg tajjeb għaliex irridu nagħtu sigur ċerta sigurezza fuq il-post tax-xogħol, ma nistgħux nagħtu xogħol ta' ftit xhur u mbagħad li ż-żagħżugħ jerġa' jispiċċa f'sitwazzjoni diffiċli wara dak iż-żmien rridu il-insibu eh, bazzi komuni mar eh, rapporter kif ukoll ma' xadu rapporters, iżda ninsab ċert illi ser jinexxilna noħorġu b'test li ser jikuntenta lil kulħadd. Grazzi. Grazzi ħafna issa Filip Blom. Anzi, skant, anzi, skużi, Nadja Hirsch l-ewwel tgħid il-President. Grazzi ħafna l-ewwel net Nishti jiena nuri ir-ringrazzjament tiegħi lejn ir-rapporter jiena ħsibt illi jiena derli illi l-ewwel l-ewwel diskussjoni tagħna fi Strasburg kienet verament kostruttiva. Mill-ewwel irnexxielna noħorġu b'approċċi pożittivi. Jiena fil-fatt konfidenti ħafna illi aħna ser jirnexxielna inkomplu fuq l-istess triq meta kont diskutu suġġetti oħrajn marbuta ma' dan ir-rapport. Nixti ngħid illi hemm bżonn miżuri fuq meta qasira kif ukoll meta twila taż-żmien sabiex nindirizzaw din il-problema tal qatfos fost żgħażagħ Il-miżuri fuq meta qasira taż-żmien jagħtu sinjal dan huwa l-flus illi ser ninvestu fuq livell Ewropew għaliex dan ser ikun ser permettina li nagħtu nofru fondi għall inizjattivi lokali u nibdew ukoll nibru l-ewwel strutturi iżda irridu kol ikunu onesti. Hemm ċerta kondizzjonijiet strutturali illi ser inaqsu il- il qatfa s-sazza, ġifiri jekk irridu illi jkun hemm xogħol aħjar għaż-żgħażagħ fuq meta twila ta' żmien irridu li jkun hemm riformi f'ċerta pajjiżi. Rridu naċċertaw li kunem edukazzjoni tajba taħriġ tajjeb it-tip illi għandna fl-Awstrija u l-Ġermanja. Iżda dan jista' jiġi traspost anzi dan ma jistax jiġi traspost bl-istess mod eżatt fil-pajjiżi kollha, inti trid konsiderazzjoni is-sitwazzjoni individuali tal-istati membri hemm ċerta punti li dejjem trid iżommhom f'moħħok ir-raġunijiet għal qatt minn banda għandek zaza illi jifqu mill-iskola ta' ta' żgħira. Inti lil dawn trid eh, toffrilhom miżuri differenti minn dawk il-żaza illi per eżempju għadhom mill-università, trid eh, tindirizza l-problema b'modi differenti skont il-situazzjoni individwali ta' dawn iż-żaza. Forsi kun meħtieġ illi l sati membri joħolqu programmi fuq eh, livell reġjonali Issa tajjeb li ngħidu tajjeb li ngħidu li ma jistax ikun hemm programm wieħed illi japplika għall-Unjoni Ewropea kollha kemm hi għaliex m'ogrux qed nkunu prattiċi jew realistiċi jekk ngħidu dan. Kienu hemm numru ta' mend interess u minnaħa tagħna dwar il-mobilità ċaqli u din il-kwistjoni ta' mismatch, ġifieri differenza bejn il-domanda u l-provvista. Jina mandiġ taqsek opinjon negativa dwar dan il-punt, qed nitkellmu u kol dwar nis Eh, taħila illi qed jitilqu mill-pajjiżi. Issa jekk dawn in-nies mhux qed jinexxilhom isibu xogħol f'pajjiżhom, jagħmel sens li dawn imorru f'pajjiż ieħor sabiex isibu xogħol forsi għal perjodu qasir ta' żmien. Forsi jistgħu jispiċċaw ukoll li eh, miltaqgħu ma' xi ħadd u jibqgħu f'dak il-pajjiż. Iżda jekk jiġu lura u ma jġibu lura magħhom għarfien u ċerta ta' networking Eh, u għalhekk dan jista' jkun ta' jista' jkun aspett pożittiv għal pajjiżhom stess. Ġifier in-nies mhux dejjem m'għandhomx joqogħdu dejjem igergru kontra il-brain drain. Anzi, għandna naħsbu f'termini ta' progress li inti timxi l qoddim mis situazzjoni attwali nimxu għal suq ta' xogħol iktar Ewropew. Jekk nibdew naħsbu jew nirraġunaw illi l-ebda persona ma tista' titlaq mill-istat membru ħanna l lilna nfusna, rridu nerġqu lil-lin minn dik eh, l-idea minn dak l ħsieb Imma li toħra nistgħu nappoġġaw bħal pereżempju l-indipendenza naseb illi din it-tib ta' ħaġa hija ta' min tikkonsidra iż-żaża u n-nies in ġenerali jridu jkunu indipendenti u ma nix nitkelmu dwar kumpaniji dwar kumpaniji dwar nies self-employed illi ifallu wara sitt xhur, iż huma pjuttost indipendenti għandhom l-użu tal-internet jagħmlu użu tajjeb minnu. U għadi f'pożizzjoni tajba ħafna, kien hemm kollega tagħna mill-ħodra li tkellem dwar deficit eh, kif sew. Irridu nirrealizzaw illi miżuri illi kapaċi jiġu esklużi minn kalkoli tal-deficit mhux dak illi bajdejaqnix jien li jdejjaqni u illi kollox qed jiġi definit eh, f'termini ta' il-qatt fost iż-żgħażagħ u jekk nagħmlu dan kapaċi li noħolqu miżuri ma jkunux effettivi. Rridu nimxu b'kawtela sabiex noqogħdu attenti li ma nintfawx kollox ehm, eh, fl-istess borma għax nista' nispiċċaw bċerta um, il-flus illi nonfqu aħna irrid jintefaq b'mod effettiv. Għalek, aħna ħerqana li naslu għal kompromess u ninsab ċerta li se jkollna rapport eċċellenti fl-aħħar mill-aħħar. Grazie. Si Filip Boulon, iskja dud demande intervention. Grazzi ħafna, Mr. Philippe Boulon. Wara hemm xatiħor? Mela nagħti l-kelma s-Sur Bulo. Grazzi ħafna, Sinjora President. Il-rapportera għandu għanda eh, suġġett importanti ħafna fidea. U kif qalet is-Sinjura Regner, hija fil-fatt kopriet ħafna mill-affarijiet li huma possibbli jiena nħoss illi rridu nikkonsidraw kollox minħabba li dinja sassew importanti ħafna li jom irridu l-om futur lil dawn iż-żaza. Għalhekk ma nixtieqx nerġa' nirrepeti dak li ntqal, però nixtieq nisħaq fuq xi tlieta jew erba' punti illi jistaw jidru mill-emendi li tresqu. L-ewwel qabel kollox irridu Eh, nifaċilitaw il-passi amministrativi għal dawk il-żazah li jkunu qed ifittxu xogħol. Irridu ninkoraġġaw il-one-stop shops, rridu niżguraw illi l-istrutturi illi ser eh, idaħlu magħhom dawn iż-żazah u mhux sempliċement eh, postijiet tal placement, iżda anka illi jikkonsidraw il- l-aspetti kollha relatati maż-żaża, ġifieri strutturi illi xi kultant jistgħu jgħinu pereżempju il-żagħżugħ jikseb il-liċenzja jew jgħinuhom sabiex ikollhom il-profil tas saħħa tagħhom tajjeb. Għaliex dawn huma kollha punt importanti sabiex wieħed ikun jista' jikseb xogħol. Dawn it-tip ta' assistenza qed nirreferi għalija jien hawnhekk u dan iridu jiġu indirizzati mill-Istati Membri kif ukoll eh, u mux sempliciment li zazah sempliciment l lista ta' xoliet li forsi ma jkunux jista' jkollhom li jom. Irridu nofru wkoll il dawn iż-żazah l-aktar numru ta' attivitajiet possibbli għal periodu ta' taħriġ volontarju jew blaħlas. Dawn rridu jitqiesu bħala esperjenzi eh, ta' xogħol waqt btala u jridu jiġu konsidrati ma tistax tgħid il-żagħżugħ partikolari li m'għandu l-ebda tip ta' esperjenza minħabba li ma kellux eh, kuntratt eh, indefinit anka periodu ta' taħriġ qasir jista' jgħin l persuna sabiex toħroġ mis-sitwazzjoni tagħha ta' qatt. Issa, l-apprentistat dan ukoll irid jiġi inkoraġġut irid isir ħafna reklamar direttament jew permezz tal eh, ta' aġenziji, ta' uffiċċji ta' kolokament. U dan huwa parti mill-programm PSI, mhux biss għall kumpaniji iżda anke għall-individwi żgħażagħ illi jixtiequ eh, li jixtiequ eh, jibdew il-negozju tagħhom. Nassigurakom li fi Franza ftit nies jafu dwar dan. Mbagħad iċ-ċifra ta' 6 ta' 6 eh, biljun euro għal eh, seba' snin li ġejjin din ta' sew hija ridikola meta wieħed jaħseb kemm hemm bżonn ta' għajnuna sabiex il-żgħażagħ ħsibu xogħol ħagħuħra oħra importanti hija illi irridu irrid jirnexxilna nidħlu fl-iskejjel. U dinja waħda mill-miri tal istrategija 2020, ġveri li naqsu il-numru ta' studenti li jitilqu kmini mill-iskola. U, u importanti eh, illi nindirizzaw din il-kwistjoni għaliex turina li fil-fatt m'hemmx biżejjed għallima jew persuni li jgħinu dawn l-istudenti sabiex ma jitilqux kmieni mill-iskola, barra minn hekk ħafna mill-istudenti li tilqu kmieni mill-iskola jinsabu f'diffikulta u l għandhom il fakultà eh, intellettwali u lanqas dik ekonomika sabiex eh, jirrispondu għal din is-sitwazzjoni. Importanti li jkun hemm taħriġ, taħriġ viċin ta' dawn il-persuni, viċin ta' fejn jgħixu huma li din tagħmilha aktar aċċessibbli għalihom u iktar anka jistaw eh, jkunu jistgħu jistaw jifilħu għali ekonomikament. Importanti li l-istrutturi ikunu jafu eżattament xi bżonnijiet hemm sabiex iż żaza jippruvaw isibu xogħol viċin ta' fejn jgħixu. Grazzi ħafna. Issa ser ngħaddi l kelma mill-ġdid l-rapporter. Iżda qabel dan, naħseb li fil-fatt ġeja għetu għajimtu dan il-punt fl-abbozz ta'kom, iżda minħabba li nissa għadda xiftit zmin minn meta bdejna nitkellmu dwar dan il-rapport għal din l-inizjattiva, issa qed eh, kull jum kull ma jmur timbet xi inizjattiva ġdida minħabba li situazzjoni ovvjament sejra l arb l-lum rajt konsidrajt il-komunikazzjoni minnaħa tal-Komissarju Endorf dwar il-qat u illi titkellem dwar l-inizjattivi kollha illi ġiġa konna familjari magħhom. U jekk wieħed iħares lejn il-konklużjonijiet tal-Kunsill ta' Ewropew ta' Ġunju, tara illi dik is-sitwazzjoni li qegħdin fiha serje ta' proposti illi ġew eh, li ġew konsidrati issa fil-verità mhux qed iwaslu għal biżejjed riżultati. Ir-rapport tiegħek jisħaq fuq uh, uh, suġġett importanti, se jekk iridu li jkun hemm valur miżjud għal uh, dan l-eżerċizzju illi irnexxilu jiġbor 320 emenda, naħseb illi uh, wieħed importanti li jisħaq fuq tlita jew erba messaġġi b'mod xejn aktar oriġinali mm, milli kif għamilna sissa. Hemmhekk imbagħad ikollok valur miżjud għad-dibattitu pubbliku. Mbagħad kelma dwar il-paga deċenti u dak li tqal fuq il-paga deċenti. Attualment ikwet ħares lej xogħol tal-OECD eh, ir referenza illi u anka il kliem li dejjem użajna huma xogħol deċenti. Issa qed nitkellmu għal paga deċenti eh, u skont serje ta' gruppi intergov ta', ta NGOs illi għallulna dwar l-importanza ta' di dan il-konċett ta' paga deċenti. Il-problema hija illi bil-kriżi qed dejjem naraw eh, iktar ħaddiema foqra, u għalhekk paga deċenti hija xi ħaġa li tassew importanti u importanti wkoll illi għal periodi ta' taħriġ eh, eh, appuntu li kunem dawn il-periodu ta' taħriġ irrit eh, jiġi stabbilit affas ta' periodu ta' taħriġ. U anka fil-rapport ta' tal-onorevoli Ture u MX saħna fuq il-social dumping. ċerta kwistjonijiet iridu jiġu indirizzati għaliex ok, mux qed ngħid illi min qed jitħarreġ irid jiġi mħallas bil-paga minima, iżda xorta jrid ikun hemm xi tip ta' ħlas, jekk ma tiġix paga, però xorta jrid ikun hemm xi tip ta' ħlas. ma tistax tagħmel dawn il-programmi u timplementom kullum kienu f'kull settur, hemm pereżempju tip tip ta' programmi ta' taħriġ waqt xibtala. Dan il-każ wieħed ma jistax jagħmel dan. U meta jkollok uh, periodu ta' taħriġ però li mhumiex parti minn taħriġ waqt btala, hemmhekk jiena nħoss illi hemmhekk issir referenza, trid issir referenza għal xi tip ta' paga minima deċenti, nkella naqaw fl-isfruttar. Il-Kummissjoni jidher illi ma tixtiex titkellem mela ngħaddi l-kelma mill ġdid lill-Sinjur Rapporteur. Grazzi ħafna, Sinjura President. L-għol kollox nixtieq eh, nitkellem dwar dak li għadek kifet. Ovvjament, jekk wieħed jitkellem dwar inizjattiva għal eh, Zaza, inizjattivi relatati ma' Zaza, iwa numru ta' dawn l-inizjattivi makbar ħafna. Nistgħu ngħidu li l-inizjattivi tajba qatt huma biżejjed u l-istess der minn dan ir-rapport aħna nixtiequ illi nimplementaw serje ta' dispozizjonijiet illi waslu għal soluzzjonijiet differenti dwar simili ta' kif inna nitkellmu dwarhom għal ħafna snin issa. Nixtiequ nitfaw l ġdid fuq dawn il-problemi u rridu nuru illi r kollha possibbli l-entitajiet soċjali, l-organizzazzjoni ta' żgħażagħ, l-istituzzjoni ta' Ewropej, kull entità trid eh, tiġi involuta f'din il-ġlida tagħna sabiex isir progress. Għaliex qatt muser intemmu qatt muser jispiċċa il-qatt fost iż-żgħażagħ iżda għalmenu fil-futur immedjat irridu in jibidlu din ix-xejra li kull ma jmur dan il-qat qed jistiet fil-fat fil-pajizi ta' nofsenar fostom il-Greċja, il-qat fost iżda ta' 60% situazzjoni impossibli illi wieħed u insostenibli. Iżda biex pajjiż pal-Greċja iqarreb play l-Olanda, post l-oħrajn irridu naħdmu ħafna. Inti, Sinjor President, tkellimt dwar paga deċenti għal xogħol deċenti. Iva, kulħadd għandu ikollu paga deċenti skont ix-xogħol li qed jagħmel u huwa minnu illi periodu ta' taħriġ li jsir fiħdan kumpanija għandu jkun bil-ħlas. Diġa fil fat bdejna dibattitu dwar dan anka permezz ta' rapport tal-Sinjura eh, Fontan Emmek konna qed ngħidu wkoll illi dan il-perjodu ta' taħriġ irid ikun mħallas mhux bxejn. Jekk tippermetti li nixtieq nisħaq bħala membru ta' dan il-kumitat illi aħna nfusna mhux qed inkunu ġusti għaliex ma naħsibx li kulħadd illi qed jaħdem maħna fuq fu, uh, eh, uh, eh, apprentistat fl-uffiċċju tagħna qed jitħallas. U eh, rridu nibdew aħna billi nagħtu eżempju tajjeb u mbagħad min ikun Mbagħad ikunu jistgħu issegwu l-passi tagħna u l-eżempju tagħna istituzzjoni oħra, għalhekk kien nħossi li min jaħdem magħna għal xar Eh, periodu ta' taħriġ għal xar jiena nħoss li għandu jkun imħallas jew jekk ikun ġej minn pajjiż eh, barra li għandna nofru xi forma ta' retribuzzjoni għal vjaġġ tiegħu pereżempju. Wieħed irid iżomm f'moħħu wkoll illi xi drabi ikollok eh, żgħażagħ illi jkunu qed jaħdmu għal perjodu twil, pereżempju perjodu ta' 12 xar jekk tkun qed taħdem f'kumpanija tnax il xahar jiena naħseb illi hemmhekk eh, hemm lok sabiex tirċievi paga xirqa bħal persuni l-oħra li jkunu qed jaħdmu skont kuntratt normali tax-xogħol Għalhekk jiena bla dubju naqbel ma dak il-punt. Issa għal oħra ejja nirranġaw l-affarijiet tana stess l-ewel, unbat nipruvaw natu eżempju l-oħrajn. Unbat dwar kif nikkonsidraw un nikalkolaw il-deficit. Iva, għawek rridu nkunu attenti dwar kif dan jiġi kalkolat, mux il-fondi kolla. Għandhom l-istess status, per eżempju f'pajizi fil-Polonja il-Ministru tal-Affarijiet Soċjali xar li għadda ħabbar program biex uh, jiġilet il-qat. Ovvjament, program li l-kol kem aħna l għajna u jiena bħala persuna pollakka l għajtu u kol. Iżda meta wieħed jitkellem dwar l impiek il-xol u il- u minnu illi spiss wieħed ikollu quddiemu eh, kontratti differenti, iżda rapport tiegħi qed jipprova jinkoraġġixxi l-aqwa tip ta' kuntratt u jinkoraġġixxi għalhekk l-impjieg. U biex wieħed jinkoraġixxi dak l-ispirtu ta' imprenditorija fost iż-żgħażagħ. Ovvjament, eh, ċittadini differenti ser jisibu soluzzjoni differenti. Hemm ċerta eh, persuni illi għandhom l abilta u l-kapacità u sabiex ikunu eh, imprenditori, oħrajn le. Però eh, nafu illi l-għana ħari huwa illi niksbu aktar impjieg. U U importanti illi nħorġu mis-situazzjoni diffiċli illi palissa eh, għaddej minna. Dwar dak li għalissur Bulon. Boulon. Eh, ħan fittex ftit eżattament fejn niżilt dan il-punt. Iva, is-sistema eh, tal-iskejjel u illi norbtuhom ma' pożizzjonijiet opportunitajiet ta' xogħol. Bla dubju din hija importanti illi kunem ġifiri ċerta counselors li joffru pariri lil dawn l-studenti meta jkunu ser ħallu l-iskola jew anka qabel dan il-perjodu. Naħseb li huwa importanti li dan it-tip ta' parir jina ta' dawn it-tip ta' parir jina taw lil żazax għaliex qabel ma' żagħżugħ jiddeċidi ħafna drabi jiġri illi żazax imorru għal karriera Eh, u ma jkunux jafu eżattament xi prospettivi għandhom fejn jistgħu japplikaw għal dan it-tip ta' xogħol. U għalhekk huwa importanti illi ikun hemm pariri illi permezz ta' counselors, permezz ta' guidance teachers illi joffru eh, għajnuna l-żazax u jindirizzawhom fid-dinja tax-xogħol. X'aktar għandha miktuba waqgħu jista' jkun li nsejt xi ħaġa fil-fatt, u f'dak il-każ niskuża ruħi. Pero mm, m'għandix dubju li ser konna aktar laqat ma' shadow rapporters u jiena nittama illi nkunu nistaw eh, nitkellmu dwar dawn is-suġġetti iktar il-qudiem u nittamaw li nsibu soluzzjonijiet illi jkunu soddisfaċenti għal kull min qed jittama illi s-sitwazzjoni għandha saħtana titjieb situazzjoni fil-fatt madwar l-Ewropa kollha. Fejn um, dejjem inqas u inqas fondi. E, iva, fil-fatt l-aħħar punt il-ċaqliq uh, il-mobilità jiena minix kuntenta u ma tantx nixtieq illi ikolli nisforza lil persuna jew persuna tkun f'pożizzjoni li kollha titlaq minn pajjiża biex issib xogħol. Iżda s-sitwazzjoni attwali ta' fid-dinja tax-xogħol madwar l-Unjoni Ewropea hija dik li hija. U għalhekk il-mistoqsija diki x'tippreferi toqgħod bidek fuq żaqek f'pajjiżek bla xogħol jew inkella t-mur tmur f'pajjiż ieħor sabiex issib xogħol. Jiena ġejja minn pajjiż illi huwa eżempju ċarta din is-sitwazzjoni il fuq minn miljun persuna Polakka telqet mill mill-Polonja uh, u marret fil-Renju Unit, fl-Irlanda, ħafna minn dawn in-nies telqu um dawn mhumiex sażaħ uħut minnhom aktar mdaħlin fi żmien, għaliex ma setawx isibu xogħol fil-Polonja. Sinjura Hirsch tkellmet dwar dawk l-aktar koraġużi illi eh, illi kolom il-gazz illi tal ħaġa ġdida f'pajjiż barrani U eh, iktar kull ma jmur fil-fatt ħafna minn dawn il-Polakki li jkunu għamlu hekk sifru u ħadmu barra, issa qed jirritornaw lura u tassew qed napprezzaw il-valur eh, miżjut li qed iġibu magħhom. Nirringrazzjakom ħafna għal kummenti tagħkom jiena ħadd nota tagħhom u nittama illi eh, nkun nistgħu naħdmu fuqhom. Grazzi. Grazzi. Grazzi ħafna tal- eh, tal-prezentazzjoni tijak illi u ser inkunu qed nerġgħu nħarsu dan ir-rapport fit-8 ta' Lulju. Issa, dan wassalna għal aħħar punt fuq l-aġenda eh, l-opinjoni tal-Komitat tagħna dwar ir-rapport ta' Sur Prust mill-Kumitat ITRE dwar Eh, l-inizjattiva Cars 2020 illi hija inizjattiva tal-Kommissjoni dwar pjan ta' ħidma għal ehm, industrija tal-karozzi Ewropea b'saħħitha kompetittiva u sostenibbli. Ser naddi il-kelma li Sinjura Sipil sabiex tippreżenta uh, il-rapport tagħha. Grazzi. Qabel xejn ringrazzjakom għaliex kien possibbli illi nindirizzaw dan il-punt issa fl-aħħar tal-laqa sabiex bekk nkun nista' nippreżenta dan il-punt eh, jiena stess, jiena nilqa' L-inizjattiva tal-Kommissjoni għaliex ħareġ ċar f'nofs il-kriżi li iva is-settur finanzjarju huwa importanti, is-settur ta' servizzi huwa importanti, iżda l-bażi industrijali hija xi ħaġa li hija essenzjali. Is-settur tal-karozzi għandu rwol partikolari hawnhekk għanna madwar 12 miljon impiegi diretti jew indiretti. Kważi konse najt elf tajt il-kellima. Iżda Iva, hemm ħafna u kol ditti ta' suppliers involuti fil-katina. U il-maġġoranza tal-investimenti privati ma importanti mhux biss eh, fl-element tal-kompetitività ta' din il-ferra tal-industrija, iżda wkoll bl-innovazzjoni aħna nixtiequ naraw illi konna impjiegi sostenibbli xaħġa ħaġa illi aħna E, eh, natu ħafna importanza għalija fil-kumitat tagħna. Bekk fil-opinjoni tagħna aħna qegħdin nirreferu indirettament għal potenzjal fil-ġejjini tas settur tal-karozzi. Ġifiri qegħdin naraw mhux biss eh, x'inhuma l-opportunitajiet, iżda qegħdin inqisu wkoll x'inhuma eh, l-sfidi fl-industrija għaliex nafu li dan huwa settur illi kollu qed jinbidel. Nafu illi sfidi ġodda dejjem qegħdin eh, jiġu indirizzati, specialment fejn jiġu fejn hemm x'aqsam l-enerġija, konsum tal-enerġija, Pista l tal-vettura il-ristrutturazzjoni hija xi ħaġa inevitabbli. Xorta waħda huwa importanti illi tala tali eh, ristrutturazzjoni isseħ b'mod adattat u tkun hemm ukoll konsultazzjoni mal-ħaddiema għaliex l-esperjenza uritna illi il-konsultazzjoni hija ta' sew importanti mhux biss biex ikun hemm aktar taħriġ u sabiex nużaw l-esperjenza tal-ħaddiema għaliex l-industrija tal-karozzi mhux biss hija waħda ta' suċċess iżda hija marbuta mill-qrib eh, ma fiħdan il tisab fil-fat fiħdan l-Unjoni Ewropea, allura ura ikonna dawn l-standards minimi sabiex nizguraw illi l-opportunitajiet jina ta' mux biss dawk li ma nifatturaw fl-industrija, iżda l-ħaddim u koll. U f'dan il-kuntest, il-fond ta' globalizzazzjoni għandu rwol importanti hawnhekk. Għaliex għandu impatt partikolarment eh, importanti, ma nasif li għanna dubji dwar dan u fil-Konsil tal-EBSCO nittamaw li konna soluzzjoni li kun ta' beneficju għal parċipanti kollha. L-industrija tal-karozzi huwa hija waħda flessibbli ħafna, il-ħin kollu qiegħda tindirizza sfidi ġodda u allura l kwistjoni ta' żvilupp tal-ħiliet u l-kompetenzi tal-ħaddiema e, huma elementi li għandna nappoġġaw. Bekk nilqaw il-fatt li l-Kummissjoni il fatt li l kummissjoni edha tissuġġerixxi li si ikonna kunsilla eh, tal-vetturi għal kien xaqsam il-ħiliet meħtieġa għaliex tassew iridu nanalizzaw x'inhuma l-ħiliet illi l-ħaddiema f'dawn il-fabriki għandhom u kif nistgħu ninuhom sabiex jindirizzaw l-isfidi dimum Aktar eh, taħriġ u żviluppi tal-ħiliet huwa importanti f'dan il-kuntest. L-istati membri jeħtieġ illi jindirizzaw din l-sfida partikolari meta jiġu biex ifasslu il-pjanit tagħhom ta' impjiegi biex bekk ikollhom miżuri adattati. Għadda kif smajna illi il-mobilità hija kwestjoni li nindirizzaw li minn kif aħna nqisu il-kwistjoni tal-mobilità nistgħu nieħdu approċċ pożittiv ngħidu iva importanti illi l-ħaddiema jkunu jafu dwar l-obbligi tagħhom u drittijiet tagħhom ma tridu nqisu wkoll id-dimensjoni transkonfinali wkoll u niżguraw illi dana kollu ma jirrappreżentax riskju għal pjanijiet tul il-ħajja tal-persuni involuti. Fl-opinjoni kif tafu, aħna rridu fissru illi ma jkonniex eh, situazzjoni fejn nżidu minn kollox, ġifiri rridu nikkonsidraw eh, tul tal-opinjoni tagħna. Għal-ewra, eh, forsi kollegi ikolkom l-emendi tagħkom, opinjoni tagħkom li tixtiequ iżidu aħna nżidu għom mal-opinjoni tagħna. Grazzi ħafna Il-Signora Lopez Fontanier, issa. grazie Signora President. Din hija opinjoni. Però, din hija opinjoni importanti ħafna għal kumitat għal ġejjini tal-industrija tal-karozzi fl-Ewropa kollha kemmi. Kemm għal settur tal-vetturi u anke għal setturi oħra. kif nistaw aħna namlu interventi, kif nistaw un-edwazzjoni. Naf li rapporter ma tantx kella ħin biex tejji il-rapport taħħa. U jiena allura se nifoka fuq il-punti l-aktar importanti, jiġifieri aħna. Kif nistgħu nkunu aktar kompetittivi fl-Ewropa? Irridu nifoka fuq il-kwalità u l-eċċellenza, is-sikurezza, tista' tkun id-differenza li nistaw namlu meta nqablu ma' maqsbi oħra u jekk ninvestu f'innovazzjonijiet teknoloġiċi u anki eh, fl-iżviluppi teknoloġiċi, allura jkonnu neħtieġu ħaddiema illi jkunu eh, speċjalizzati imħarġa. Bekk il-Fond Soċjali Ewropew jista' jkun il-qafas, l-istrument li jista' jgħin biex intejbu il-kompetenzi ta' ċertu ħaddiema. Meta nirreferu għal fond soċjali u għall-assistenza li dina il-fond jistajati, jiena nibza li memx flus kolla meħtieġa l-programmi kolla, iżda Eh, għall-aspett tal-ħiliet tal-ħaddima iva taħriġ huwa meħtieġ. Issa, għal dak li xaqsam il-programm Cosme Strategija 2020. Dawn ukoll huma elementi, modi kif forsi b'xi mod eh, ninfinanzjaw l-SMEs u anki imprizi ikbar il jistgħu jibbenefikaw minn dan l-appoġġ. Ir-rapporter irreferiet għal kwistjoni li tider u kol fil-rapport, ġifiri ristrutturazzjoni, ristrutturar. U importanti għalix fil-rapport sirka saħna tkellimna dwar l-aspett li nanticipaw, nekku kol dan il-punt huwa importanti, nati eżempju. Nireferi għal realtà li naf ġifiri il-provinċa tiegħi minn fejn iġi jiena jien jiġi minn Aragon fejn hemm l-aktar intrapriża importanti hemmhekk General Motors fost l-aktar kompetittivi fl-Ewropa. E, din id-ditta kella l-problemi taħħa. Sena l-oħra però irnexxiela tiffirma e, bil bejn e, e, e, id-ditta e, u l-ħaddiema u t trade unions tagħhom. Ġifiri, wasalna l-situazzjoni fej zammejna l-impiegi hemm ir-rispett għal pawzi, għal xolta bil-lejl, illi kien kien jintilef bil-ristrutturazzjoni, iva, kien hemm friżar tal-pagi din is-sena u anki sena ta' qabel iżda, bekk ma tlifna l-ebda mpik u naħseb li djan huwa eżempju eccellenti fejn wieħed jantiċipa l-azzjonijiet fil-qasam tal-ristrutturazzjoni. Oh, jina, ċertament, se nitkellem ma' rapporter biex nwassal emendi oħra, grazzi, President. Grazzi ħafna. Aktar interventi? Le, Naħseb li rapporter semmit xol illi sar fil-qafas ta' xol ta' Sor Circus u Signora Lopez Fontanienti semmejt dan ukoll. Il-Kummissjoni Ewropea għanda eh, twieġeb il-Parlament inna nistennew xar għal tweġiba tal kummissjoni f'dan ir-rigward rċevejna xi informazzjoni standard li tajt li l-Kommissjoni qed tippjana li tagħmel konsultazzjoni iżda m'għandux jaqsa mal-tweġiba li aħna nistennew eh, fir-rigward ta' inizjattiva tant importanti. U bekk nittamaw illi nużaw rapport insemmi eh, dwar dak li aħna votajna dwaru meta tattajna ir-rapport Serkas maħnix sodisfatti bi treġiba tal-Kummissjoni f'dan ir-rigward. Naħseb li l-industri ta' l-industrija tal-karozza u struttural tagħhom hija strateġija tajba u waħda importanti meta niġu għall appoġġ għal ħaddiema. Naddi l-kelma li l-rapporter Sinjura Sipul. Grazzi. Jiena naħseb illi min jissani hu wisħin fil kummenti tiegħi Grazzi li dawk li jagħmlu interventi Iva għandna opportunità hawnhekk u jiena grata għal komment dwar il fatt li nisqu r ristrutturar u l-importanza li namlu pressjoni fuq il-kwistjoni tal tal-tal-taħriġ għaliex huwa importanti li nannutaw illi meta nirreferu għall-industrija tal-karozzi il-kwalifiċi u aktar taħriġ fiħdan il-kumpaniji jista' jiġi finanzjat mod indipendenti dejjem hemm kundizzjonijiet afas għal bidliet fejn aktar kwalifiċi jistgħu jkunu meħtieġa. Ċertament jeħtieġ illi nħeġġu il-dawk il-konċernati li jkollhom kwalifiċi ġodda. Referejna u kol għas suppliers għal min jati il-forniment IVA em u kol setturi oħra eh, illi huma wkoll marbuta ma' dan is-settur ewlieni u allura jiena nistenna li jkollna diskussjoni tant tajba biex allura jkollna rapport illi tassew jtina eh, aktar x'nixtarru aktar mill-li kenna sissa forsi. Grazzi. Grazzi ħafna L-iskadenza għal emendi huwa t-tieni ta' Lulju, neżaminaw dawn fil-5 ta' Settembru, l-emendi nikkonsidraw fil-25 ta' Settembru, nivvutaw fil-26 ta' Settembru, il-Kumitat tal-Industrija qed tippjana illi tivvota fis-17 ta' Ottubru. Grazzi ħafna niltaqgħu għada fid-disa' il-maġġoranza tal-nostanar inqattaw nivvotaw ġibu il-karta tal-votazzjoni ta'kom u għejaw bħafna ħafna paċenzja u kol grazzi.